xiza ċafarit affarijiet minn ħadd jgħid Nfakkarkom illi illum wara nofsinhar mit-tlieta l qoddim se jkollna konferenza ta' presidenti miftuħa l kulħadd. Herman Van Rompuy se jkun hawnhekk sabiex informana fuq xogħol tal-Kunsill Ewropew propju fl-aħħar tal-ġimgħa li għaddiet u għal raġunijiet ta' organizzazzjoni il-Komitati tal-Parlament ġew autorizzati komplu bil-laqa tmitlita għal daqstant sen komplu xolna illi ser jikkonsistu fi smieħ pubbliku konġunt mal-Kumitat għall-Affarijiet Agrikoli dwar kondizjoniet soċjali tal bdiba u grazzi ħafna lil viċi President Thomas Mann tal-li qabel li jmexxi din il-laqa. It-tieni punt nfakkarkom illi is-Sinjura Kamasuju wara ħafna snin ta' xogħol ta' natura professjonali ħafna fiħdan il-kumitat tagħna. Ta pala espert nazzjonali ġiet sekondata se tkun edha titla eh, mill kumitat tal-Impjiegi u fin-nofsija se jkollna eh, riċeviment żgħir barra din il-kamra sabiex insellmula u nilqaw l-amministratur il-ġdid fil-Komitat tal-Impjiegi fis-Segretarjat propju mill-ewwel ta' Marzu. Jina perswaza illi ser ikollu ħafna x'jagħmel. U ser jgħin biex komplu naħmu bot effettiv u kollettiv, punt li tassa. Il-grupp ta' monitoraġġ organizzat mill-Kumitat tal-Budget dwar il-qat fost iż-żgħażagħ ser namlu fi 26 ta' marzu minn nofsi s-satej fil-kamra ISP e wieħed e il-komitati, il-membri kollha ta' il-komitatu ma' mistinna jattendu. Fid-dawl tal- kwestjonijiet li siġu diskussi mill grupp ta' ħidma nitagħmel il-membri tal-komitat li huma involuti direttament risposta tal-Ewropej, risposta Ewropej għal għatfos tizzaza hi parteċipa propju f'din il Fortunatament Sfortunatament, se kun nistan attendi se kun Pariġi, u għal daqstan tet fuqhom ir Raba punt li xtaqt nwaslilkom minn ħatijaj, punt ġdijt, il-idej minn zid mal-komunikazzjonijiet tijaj. Xtaqt informa l-komitat fuq disponibilita u l ispejs tal-interpreti għalix fl-aħħar laqa ta' koordinaturi irrimarkajt illi ma jekk ma jintużax, ma tintużax l-interpretazzjoni li tiġi mitluba jew kanċellar tal-interpretazzjoni fl-aħħar tiswa l-flus, qed nitkellmu fuq minn 140 euro eh, għal laqa fi Brussel u r-rata tiżdied fil-missjonijiet u fil-laqat il-membri huma mitluba jirristrinġu talba tagħhom għall-interpreti għal dak li huwa essenzjali biss. U l-segretarjat jekk iridu jiġu il-segretarjat eh, anzi xi kultant kollu jikkanċella dawn is-servizzi. Fil-bidu ta' kull laqa' jekk ikun hemm interpretazzjoni li mhix qed tiġi użata se ninforma lill-kumitat biha. Fil-ġimgħa mill erba ta' 8 ta' Marzu għal laqgħa ta' rapporters fuq il-laqgħa fuq posting tal-ħaddiema e, kellna l-interpretazzjoni tal-Pollak ġiet ikkanċellata minħabba l-laqgħa ġiet ikkanċellata. Il-Pollak għal daqsant intalab però ma ġiex użat minħabba li laqa' ġiet ikkanċellata ġifieri 840 euro fil-laqgħa tal-koordinaturi mal-kummissarju Kummissarju kellna l-interpretazzjoni fl-Ingliż Franċiż Ungeriż. Il-laqgħa ġiet posposta u fl-aħħar saret minn l-interpretazzjoni. Ġifieri 840 euro multiplikati bit tliet darbit. Il-trialogu fuq responsabiltajiet tal-istati kien hemm talba l-interpretazzjoni għal Franċiż però mm, l-interpretazzjoni ma ntużax minn 140 euro oħra. Is-segretarjat qed ikun kordjali biżżejjed li ma jsemmix ismijiet imma fil-qudiem ħanitobhom jagħmlu dan. Il-proċeduri ta' dan il-komitat se jkunu web stream tiftakru f'dan meta titkellmu jekk m'hawnx kommenti fuq dawk il-punti ngħaddu għal punt numru tlieta. Tliet emendi ta' kompromess għal rapport tal-kollega Ungorenju fuq rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni. Din hija opinjoni li raġuni oriġinarjament kella fiħdana 23 emenda għal kumitani ma fejn il kumitat ikon il-fejn il-rapporteri Wassur Sanchez Presedo. Kemm il-rapporter Iva, 23 emenda, Sina President, kif il-rimarkajt inti, nirringrazzja minn ressa daw l-emendi, kien diffiċli il-nibnu emendi ta' kompromess, ma fl-ħar mill-ħar, bnejna tliet minn il-kompromess u paragrafi 5-6-17 illi l-grupp tal-PPS ser jappoġġa fuq emendi 47. Naqbel perfettament illi l-Kommissjoni għandha tagħti kapitlu sħiħ fuq l-effetti ta' politika ta' kompetizzjoni fuq l-impjigi. Xtaqt ngħid li ma tistax nappoġġaw emenda 13 imma nistaw nappoġġaw minn darbatax. Jien artirajt l-emenda tijaj numru 12 u kif ukoll 17. Eġifiri fil-qosor din il-pożizzjoni tal-PP e, fuq eh, dan il rapport Jutta Steinrück. Ja, ich kann es kurz machen im Namen der ähm, Europäischen Sozialdemokraten und im Namen meines Kollegen Ole Ludwigsson. Grazie, wir sind im Gruppe tal-SND. U l-kollega tiegħi li jinsab indispost aħna nilqgħu dawn il-proposti. U grazzi għal kooperazzjoni. Est-ce qu'il y a d'autres demandes, les collègues Hawn iktar eh, interventi minn ħatar kollegi, Sinra Bronx mill-Kommissjoni. Grazzi President. Lodwa tajba, u għakku speċiti tijaj nkun hawnhekk bil-rapport annwali dwar kompetizzjoni għanna xi suġġerimenti minn ħatana. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri qablu fl strateġija komuni għal tkabbir inklusiv fis strateġija Ewropa 2020 u nemmnu li politika ta' kompetizzjoni għandha rwol ċentrali sabiex niżguraw lil miri Ewropa 2020 jintlaqgħu. Għandu mpad dirett fuq il-punti ċentrali għal produttività u tista' tippromovi tkabbir mingħajr ma jkun hemm aktar piżiet fuq minħalla 16 kompetizzjoni mhix biss dwar li niżguraw li kumpaniji jaħdmu mod favur kompetizzjoni ma wkoll li nistabilixxu l-qafas ġust tal-governanza u sabiex nużaw riżorsi pubbliċi kif suppost ukoll sabiex kien hemm spiża effiċenti. U f'dan il-kontest, il-strumenti ta' jnuna tal-Istat jistaw jnuna l-Istati membri sabiex jindirizzaw l-sfidi soċjali u ekonomiċi tagħhom. Għal daqstant il-Kommissjoni s-noħra ħabret li ser timmodernizza kontroll tal-għajnuna tal-istat sabiex tiffaċili tal-trattament ta' għajnuna li ikun iktar immirat u li jittindentifika fallimenti ta' suq, riċerka, ekonomija aktar ekoloġika u għajnuna li ma toħloġ distorzjoni, ġifiri għajnuna pozittiva. Issa, fuq emendi li nsibu f abbozza rapport, regoli terna tal listagġa jiprovdu ħafna possibiltajiet sabiex natu appoċ l-SMEs. Waħda mill-miri tal-proċess ta' modernizzar u li nejnu għajnuna li t-kontribuċi għal-miri ta' Europa xinoxina fil-ħafna mizuri ta' soq ta' xorja għaw barra eh, l-ambizzu u stati membri jistaw jiddeċidu mizuri bħal dawn għandhomx eh, jaqaw taħt li għajju kol jista' jkun non għajnuna jew kompatibli l-istess tal-mizuri bħal-mizuri li jibbilanċa aħjar id-domanda l-provvista fuq punt erba tal-opinjoni l-lingwaġġ mhuwiex ċara lina u nixtiequ u illi fil-regolament għal regolament barjuna tal istagġa niprovdu regoli għal dan it tib tajnuna. Issa dwar l-emendi, emenda 8. Fuq għajnuna tal-istat, HAE u artiklu 4 tal-trattat tal-ħidma tal-Unjoni l-Komissjoni adottat fl-axħar tal-2011 komunikazzjoni fuq qafas ta' kwalità għal servizzi ta' interess ġenerali fl-Ewropa. Dal-pakket HJE jagħti diskrezzjoni wiesa lill-Istati membri u b'mod partikolari kompensa l-social housing li jista' għatat id-deċiżjoni għal daqstant ikun eżentat mill-obbligi ta' notifika mingħajr limitazzjonijiet fuq l-ammont. Sabiex nikkwalifikaw bħala HJE ġenerali l-miżura għandha tieħu nota ta' gruppi zvantaġġati li minħabba problemi ta' falliment ma jistawx ikollhom kondizjoni ta' housing xirqa. Għandu jkun hemm ma' mad deċiżjonijiet u jistgħu dawn ukoll jikkomunikaw lill-Kummissjoni Eh, u jinformaw fuq il-problemi tagħhom. Fuq privatizzazzjoni l-Kommissjoni neutrali fuq eh, l-ownership ta' kumpaniji ma' proċessi ta' privatizzazzjoni sta' jinvolvu jinvolvu wkoll kwistjoni ta' jnul tal-Istat u f'dan il-każ il-Kommissjoni se tkun involuta fi stadju bikri tal-proċess. Fuq emendi 18 għajnuna tal-Istat u regoli farna tal-Istat ġaj appoġġaw tranzizjoni għal eh, ekonomija ma tibentix fuq il-karbonju, specialment l-lini ambientali u anka regolament fuq eżenzjoni għall-għajnur tal-istat u anka linji gwida għal-ġejjini, linji gwida ambientali. Mem lebda ħtieġ għal-deroga billi regola tagħti opportunità, ħafna opportunitajiet għall-għajnur tal-istat. Regoli tal nur tal-istat ġaj appoġġaw b'mod qawwi żvilupp riċerka u innovazzjoni u investiment dal-qasam. Il-regolament japp tappoġġa wkoll proġetti ta' żvilupp u riċerka u daqstant nażbu li m'hemm lebda tiġa l-deroga. Fuq emenda 22 neżamina potenzjal ta' ksur ta' liġi meta privat kumpaniji jirrifjutaw li jbijaw xi ħaġa li setala l-emenda titlob li kommissjoni tistudja sitwazzjoni jekk beħ jista' wassal għal ksur tal-liġi. Jekk dannu xil-kas jiddependi fuq iċ-ċirkostanzi u per eżempju fej kompanija li tippjana li tala l-impjant qabel tkun qablet ma' kompanija oħrajn li l-impjant jista' jingħala u mhux jinbih, dan jammonta għal ksur serju tal liġi ta' kompetizzjoni. U din dan il-Kommissjoni l autorità Nazzjonali x'aktar xi spiċċaw intervjenu. Meta ma jkunx hemm ftehim ma' meta jmżex tejm regoli tipprisponi li kumpanija li għalqet l-impjant għandha pożizzjoni dominanti u għal daqsan dan wasal għal abbuż. Din tkun verità meta jkollok limitazzjoni tal-produzzjoni għal askapitu tal-konsumatur ħafna ġabi dan ma jkunx il-kas imma jista' jsef situazzjonijiet fej l-elo iwassal għal domanda il ma tintlaqx minn konsumatur minn għal prospettiva ta' espansjoni minn kompanija oħrajn illi tissodisfa il-domanda. Eh, merci, Phil Benyon. Is-Sor Grazie, Grazzi, niskuza ruħli wasal tard dal-ħodu. Grazzi li rapporter. Dan id-dossier bdejt eh, nistudjaħ ma li għaddit. għajna l-emendi. Uħot minna mumma pozittivi. Oħrajn huma problematiċi f'kontest għajnuna tal-istat u emenda tlieta għal-kem napoġġa responsabilità soċjali mod ġenerali, din għadda tkun ta' natura volontarja, il-mira unek hija speċifika li nsaħħu l immaġni ta' kompaniji u nipromovu l-aqwa prassi fija nifisa ma tipromovix kompetizzjoni fuq l-emendi varji brabta mal-SGIs, SGIs, SSGIs u definizjonijiet, naħseb il-Kommissjoni ġa għadet ruling fuq SGIs li naqs timmaġina li stati membri fejn l-appoċ u għaxira jew lex, xi rappreżenta distorzjoni tas-suq U dan ukoll huwa marbut ma' regoli fuq għajnuna tal-Istat u naħseb li din hi kwistjoni sensittiva ħafna rridnu noqgħodu attenti ħafna fuq kif nivvota fuq dawn il-kwistjonijiet. U importanti ħafna li ikonna regoli kif xira sabiex ikun hemm appoġġ fejn hemm bżonn fil-waqt illi niżguraw il-suq tal-kompetizzjoni jaħdem kif suppost, li ma jkonniex protezzjonizmu mill-istati membri jew sussidi fejn dawn ma jkunux xirqa. Irridu nippruvaw insibu bilanċ u eh, l-lista ta' votazzjoni tagħna se tkun qed tirrifletti dan il-bilanċ grazzi. Est-ce qu'il y a d'autres de mon intervention? Hawn iktar interventi? Thomas Mann? Grazzi. Minħabba li għanna numru iżar ta' emendi naħseb li spiċċajna b'rapport tajjeb ħafna li ma kienx hemm wisq xtik koreġi artiklu tlieta li sar referenza li ħdiġa mill-kollega tagħna jgħid li rridu li kumpaniji ta' aktar responsabilta soċjali. U l-mistaqsija tibqa din tibqa xi ħaġa volontarja jew obbligatorja, ma żgur kumpaniji għandhom juru aktar responsabilta soċjali. Id-dibattitu din issir xi ħaġa obbligatorja jew le, din hija mistoqsija importanti u kumpaniji żgur jaqblu miegħi. Nilqal tant eh, emenda tlieta. Fuq emenda 22 minn Prevanġ Beres, chairman i trid illi tiżgura il-kumpaniji fċertu każijiet eh, jkunhom ġela illi jbijaw mal-mistoqsija hi liġi ta' kompetizzjoni tkun inkisret jew le f'każijiet bħal dawn. Jiena naħseb illi dan jiftaħ mistoqsijiet oħra l-Kommissjoni esprimiet l-pożizzjoni tagħha u jiena nixtieq nappoġġa din l-emenda. Għaliex huwa diffiċli għalina illi nħarsu lej liġi ta' kompetizzjoni ħlif minn perspettiva ta' liġi ta' kompetizzjoni ġeġ miksura jew le. Jiena sodisfat ħafna l-grupp irnexxielu jaqbel f'sens wiesa fuq dan. est d'autres... Euh, Hawn aktar interventi fid-daw tal-kommenti tal-kollega Mann u anke jekk inħarsu lejn kompromessi. forsi tista' tina l-opinjoni tiegħek fuq l-emendi l-oħra li mhumiex koperti mill-kompromessi. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek bħala rapporter? Jidir li diġa' semmejt eh, ġa tkellim fuq pożizzjoni tiegħi, ġa semmejt l-emendi. Li nista' ngħid issa li ħadd nota tal-kummenti ta' kollegi oħrajn u xtaqt ngħid innaqbel perfettament mal-pożizzjoni tas Surman fuq emenda 22. Hija kwestjoni ċentrali illi ġenerat eh, dibattitum għal fil-qatt ta' qabel. Naħseb naqsek minn għaj. Très bien. Tajjeb wisq. ser nivvotaw fuq ir-rapporti tiegħek waqt is-sessjoni ta' votazzjoni il s-sir dal-waqt sabiex imek kelli jagħtu l-opinjoni tagħhom għada ikunu jistgħu jiddu nagħtu l-opinjoni. Nadda l-punt erba' fuq l-aġenda nagħti il-kelma lill kollega Xabazogor sabiex jiprezenta ħames kompromessi illi tres u mill-41 emend oriġinali dwar il-mobilità edukattiva u okkupazzjonali tan nisa fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa marbut mar rapport mis-Sinjura Ronzolli fil-Komitat Fem dwar l-istess kwistjoni. Madana kollu, qabel naddu għal dan, Staqt nilqa delegazzjoni mill-Assoċjazzjoni Anfe li hija l-Assoċjazzjoni Spanjola li tipprovdi appoġġ sabiex persuni b'diżabilità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 Grazzi għallajnuna kolla li jintom tajtuni, jina ta' sew grat ta' 42 emendi kif ukoll il-ħames emendi ta' kompromess. U dana kien ukoll kollu importanti u utli għalla abbozz ta' opinjoni. Rnexxinna nkopru l-kwistjonijiet kollha sensittivi fil- f'dan il-qasam, il-ġestjoni tal-faqar, intejbu il-ħarsina n-nisa, il ħarsina n nisa problema ta' differenzi fil-pagi, segregazzjoni bejn il-xolijiet, il-mobilità ta' nisa, segregazzjoni skont il-ġeneru f'ċertu oqsma, kif ukoll il-pożizzjoni ta' nisa b'diżabilità. Portabilità ta' drittijiet tal-sigurtà soċjali, l-integrazzjoni tan nisa fis-suq tax-xogħol. Biex insemmu ftit punti biss. Aħna ħdimna eh, mill-qrib u sinkronizzajna u koll l-sforzi tagħna mal-Komitat FEM. Grazzi l-om, aħna naħseb li tassewa n-opinjoni li hija proattiva. L-Onorevli li sissite. Grazzi li rapporter kif koll ix-shadow u anki l-gruppi politiċi oħra tal-li tassew ksibna kompromess fuq dawn l-emendi. Għaliex huwa tassew importanti li nessiguraw li jkollna integrazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Għaliex bekk inkunu nafu x'inhu ma' rekwiżiti għall aċċess għal talim tul il-ħajja kif ukoll aċċess għal possibiltajiet kollha l-oħra. Hemm il-bżonn ukoll ikun hemm sitwazzjoni favorevoli għall-integrazzjoni tan-nisa fil-ħajja tas-soċjetà u kulturali biex bekk huma jkollhom ukoll aċċess għal taħriġ. Irridu ukoll nissiltu kontra il-faqar għal dak li għandu xaqsam il-gruppi differenti ta' etajiet ta' nisa kif ukoll insolvu s-sitwazzjoni ta' pensjonijiet iktar baxxi li ikollhom in-nisa. Nixtieq narrafkom ukoll li jiena se nippreżenta emendi orali minn flok nidreferu għan nisa migranti, nużaw minn flok nisa li jmorru pajizi oħra. Dawn huma kliem illi jintużaw fir-rapport imħejji mill-Kumitat FEM. Jiena prezentajt ukoll emendi dwar it-tneħħija ta' ċerti noti fih il-paġna li m'għadhomx eh, bżonn jużi wara l-emendi ta' kompromess. Nittama li għada nkunu nistaw nigzbu ftejim u nkunu nistaw nivvotaw favur eh, l-emendi u l-kompromess ta' emendi. Eh, thank you, President. Eh, jgħad kollegid. Onorevoli Ovi. Grazie, President. Kollegi, jiena minix se nirrepeti dak li għadna kif smajna. Għalix jiena tal-istess fema. Jiena xtaqt nirringrazzja l-rapporter għal-kooperazzjoni tajba li kellna. Dana jider ukoll fil-ħames kompromessi u nappoġġawhom. Kien hemm żewġ emendi li però ma nistgħux nappoġġaw l-ewwel nett. Emenda numru seba' Jiena ma nistax nifhem. Eh, il-fema tal-pozizjoni li res din il-mozzjoni, aħna interessati fi suq ta' xogħol li jkun flessibbli. Huwa impossibbli illi napoġġaw ukoll emenda numru 36. Dawn mhumiex koperti mill-kompromessi lanqas. 36 bażikament hija emenda tajba għaliex tirreferi għal riunifikazzjoni tal-familji. Iżda, għanna direttiva li tindirizza din il-kwistjoni u din hija kwistjoni li trid tiġi indirizzata fil-Kumitat Libe. Ma jidirnix li għamil sens li noqogħdu nirrepetu dawn il-punti kollha kull darba għaliex ma jtejjibx il-kwalità tad-dokument. Sabiex ikonna formulazzjoni aħjar il-grupp tagħna jappoġġa element ta' elementi ta' kompromess imresqa mill-grupp ta' soċjalisti iżda għal dak li għandu xaqsam emenda 22 l-emenda li kena fil-bidu kienet aħjar. Fl-istess waqt aħna tal-fema illi mannix inxeklu il-kontenut ta' rezoluzzjoni dwar l-MFF. Grazzi. Ma jidix li għanna ktar talbi tal-interventi ħat mill-komitat l-Onorevoli Suba. Tárgyaltuk ezeket, úgyhogy xemmen jabet nimsedni kozzaf. Jek tishtiqo nistaw nerġaw niltaqaw għal nofsinar biex nsibu soluzzjoni għal problemi li għatfadal. Grazzi ħafna, bekk nikkonkludu dan il-punt u koll. U nivvotaw dwar dan ehm, għada meta mbagħad jgħaddi għal kumitat f'April. Mela, punt 5 fuq l-aġenda tagħna. Ngħaddi l-kelma l-Onorevoli McIntyre biex jiprezenta jiprezenta eh, l emenda ta' kompromess abbozzat abbozzat ta' 12 l-emenda għall-opinjoni tagħha Narwa qasam fejn qegħdin naħdmu fl-imkien mal-Kumitat tal-Ambjent dwar eh, standards bażiċi ta' sigurezza kontra l-perikli li riżultaw minn esponiment għal radjazzjoni jew imizzanti. Mela, il-rapporter, anzi, kena 40 emenda, bdejna b'40 emenda, tikkorreġi ruħal president. Iżda għanna emenda waħda ta' kompromess. Fidejk, il-rapporter. Grazzi, Signor President. Ivan dek raġun. Fil-fatt għanna żewġ emendi ta' kompromess li jiena se nispjega. Għandek raġun tajt eh, li dan huwa rapport mill-Kummissjoni li qed jaqgħad flimkien direttivi dwar il-ħarsin għal espożizzjoni għal radjazzjoni ionizzanti u jiena mod ġenerali nista' nappoġġa eh, l-proposti tal-Kummissjoni għaliex hawnhekk għandna kompetenzi konġunti mal-Kumitat Envi. U li ġara kien l-emendi kellhom rabta ma' artikli differenti u lura l-kompromessi kienu tassew diffiċli li niformulawhom. Iżda qabel xejn irringrazzja lill kolleg kollegi u l shadows minn qalbi għal kooperazzjoni tagħhom fuq dan il-fajl. U naħseb illi kważi il-ħakna punt fejn nistgħu nimxu l-qoddim issa. Qabel xejn però, x'tat ngħidilkom illi kien hemm numru ta' emendi illi ma ġewx aċċettati għaliex kienu jkopru waqsma tar-rapport fejn aħna jew ma kenniex eh, kompetenzi jew ma kenniex kompetenzi konġunti emendi 15-18-46 u 51 dawna tneħħew. Issa, hemm żewġ oqsma li kienu kontroversjali. L-ewwel għal dawk li sifru ta' spiss li tiru ta' spiss frequent flyers, il-grupp SD xtaqu jinkludu dawn il-frequent flyers u il-Kummissjoni ma kienux favorevoli. Jiena ma stajċ lanqas nappoġġa dan il-punt u kien hemm ħafna tħassib illi il-membri kollha tal-Parlament Ewropew jisibu ruhom limitati biex itiru lejn laqat li forsi ninkwetaw dwarhom, forsi ma tinkwetanix din il-ħaġa, però wara kollox, naf li kellna numru ta' split votes għal dawk li jixtiequ jappoġġaw dwar it-test għal frequent fires jistgħu jagħmlu hekk u dan b'mod separat mill-kumplament tat-test u dana se jseħħada. Nafu kol illi il-grupp tal-SND u jres u emenda bil-fom biex jinkludu referenza oħra għal frequent flyers. Jiena minn issa nivvota favur tali eh, emenda, pero fi spirta kompromess jien minn issa nkun kontra l-introduzzjoni ta' dan il-punt. Il-qasam jħor illi eh, wasal għal diskussjoni kien il il-limitu għall espożizzjoni għall esponiment u nasib li huwa importanti li nibbażaw dawn fuq evidenza xjentifika. Mill-evidenza li jiena rajt, jiena fil-fatt irtirajt tnejn mill-emendi tiegħi dwar dawn il-limiti. U issa għandna numru ta' emendi imresqa Missur Ori u wieħed għaliex insibu li għam ġustifikazzjoni għalija. Iżda emenda 23-24-38 eh, ma kellix suċċess biex insib ġustifikazzjoni għalihom għal dawk. U forsi jekk l-onervali ori jixtieq jagħti ġustifikazzjoni jew forsi anke l-Kummissjoni tixtieq tikkommenta dwar dan, però jiena minna ħatijaj għamilt kontrolli tiegħi mal-esperti huma qaluli li dawn il-livelli morru kontra kwalunkwe ftehim internazzjonali u lanqas ma jtiġi appoġġata mill-RCIP. U allura, fl-aħħar mill-aħħar għandna żewġ emendi ta' kompromess. L-ewwel net brabta ma l-emenda ta' Sorbenjen u naħseb li dan għandu l-appoġġ tal-gruppi kollha u mhix ħaġa kontroversjali. Għanna wkoll sitwazzjoni fejn fejloqna emenda oħra biex inkopru l-emenda tal-Onorevoli Ori biex najdu illi meta ħaddima jeħtieġu li kollhom xi eżami mediku dan qed isir fil-ħin tax-xogħol u mhux għaspejjeż tagħhom u din il-ħaġa nappoġġija nista' nappoġġija, però eh, forsi fejn jinsab issa tinsab l-emenda mhux qiegħda f'pożizzjoni adatta u allura forsi 34 tmur taħt artiklu 44. Mil-ġdid naqbel, dan huwa xaġa li l-gruppi kollha qegħdin jaqblu dwaru u dan ġi diskuss fil-laqa tax shadows U għalhekk, Sinjor President, jiena tassew kuntenta b'dak li qed eh, jiġi preżentat u mussa interessata nisma il-kommenti ta' min jixtieq. Kummenta, grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Benjen, grazzi u koll il-rapporter għal-kooperazzjoni mill-laqwa fuq dan il-rapport kena ħafna laqat tajbin ta' shadows u għet naqblu mod ġenerali fuq il-kwistjonijiet essenzjali. Kif smajna, punt fejn mux qed naqblu huwa l-inklużjoni ta' eh, frequent flyers u allura naħseb illi kienet idea tajba illi eh, konna votazzjoni maqsuma nappoġġa ċertament l-ideja ta' dawn split votes u naħseb illi bat naraw ovvjament il-votazzjoni kif tipproċedi dwar dawn il-punti. Jina grat eh, lejn il-kollegi li bilna dwar eh, kompromess wara emenda 29 ċaraw ir-ruoli ta' proċessi ta' licenzja u autorizzazzjoni u dana biex eh, inħarsu lil dawk illi kollom operazzjoni ripettivi li kull darba ikollhom bżonn ikollhom autorizzazzjoni kull darba forsi japplikaw forsi mijiet eh, ta' drabi kuljum um, aktar milli forsi japplikaw darba għal autorizzazzjoni ġenerali waħda. U kellna noħol u kompromess dwar dan għaliex Kien hemm sfidiet partikolar lingwistiċi meta nqisu t-tradizzjonijiet kollha u allura ta' sewdina kienet eh, kwistjoni lingwistika biex insibu l-aqwa formulazzjoni possibbli. Issa, dwar grupp tagħna, ċertament aħna nammoġġawx l-idea li nestendu l-kwistjoni għal monitoraġġ għal dawn il-persuni li jtiru ta' spiss frequent flyers iżda naqblu illi il-frequent flyers ikunu jafu, dawn il-persuni ikunu jafu dwar il- riski potenzjali. Mil-ġdid jiena nirringrazzja rapporters u shadows għal eh, dialogu li tassew kien kostruttiv. Grazzi. Mela. Kellimna għal jmiss wara kommissjoni l-Onorevoli Steinruck. Grazzi ħafna għalli rapporter. Jiena kont qed nittama illi stajna b'xi mod eh, naħdmu fuq aktar emendi, naħseb li għatta sew importanti li l-reprezentanti tal-ħaddima wkoll ikun inklużi fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Dan għaliex dana ikopri li ħaddiema dawk li qed jitħarġu l-volontira u persuni li jitlu dawn l-oqsma. U allura huwa importanti li dritt tal-liċenzjar eh, ma jiġix imdajjef. Naħseb li l-Onorevoli McIntyre Se skunet tbiddelu b'ximot il-lemendi biex tqisu kol il-limitu ta' tasaċ, il dose limit, naħseb li dana jkun utli u kol għalina. Jina naħseb li dawn il-persuni li jtiru ta' spiss minn tal-inqas għandhom ikunu marfa dwar riski possibli ta' saħħa Huwa faċli li wieħed jippreżenta tal-informazzjoni ma nkunu xedin nitlu fi spejjeż eh, żejda u qabel ma qrajt ir-rapport ma kellix idea dwar dan il-punt. Li kieku persuna tkun informata dwar konsekwenzi possibbli tas-saħħa, allura ikun iktar faċli li wieħed iqis eh, dawn ir-riski fil-inġiba tiegħu jew tagħha u allura l-obbligu illi wieħed jagħti l-informazzjoni hija xi ħaġa li nilqgħu partikolarment għal persuni li kollom jabdu ħafna titjiriet għal raġunijiet ta' xogħol. U ċertament dan wkoll ikopri min jaħdem fuq l-ajruplani bekk. F'artiklu 16 għada se nkunu qegħdin nagħmlu emenda orali nitolbu l-kollegi sabiex jaħsbu dwar jekk humiex dwar livell ta' protezzjoni Il-votazzjoni tal-aħħar tiddependi fuq ir-riżultat ta' votazzjonijiet individwali. Għaliex hemm numru ta' punti li nixtiequ naraw inklużi sabiex inħarsu lil persuni li kollhom jaħdmu ma' radjazzjoni ionizzanti. Nirrevli Ori. Grazzi ħafna. fil-qosor. Signora McIntyre resqet proposti dwar il-valuri ta' limiti, dan huwa punti li nilqgħu importanti li dana jider fil-kompromess. Aħna ħdimna tajjeb ħafna mal-Onorevoli McIntyre u nirringrazzja għal kontribuzzjoni kostruttiva għal dak li għandu x'jaqsam dawn il-frequent flyers u l-proposta mill-grupp ta' soċjalisti forsi hemm eh, gratta eżagerazzjoni involut f'dan eh, l-approċċ. Il-koll kemm aħna għandna ħafna esperjenza bħala persuni li ntiru ta' spiss u naħseb illi fid-dawl ta' din l-esperjenza għandna nkunu nistgħu b'xi mod inresqu proposti realistiċi. Aktar talbi tal-interventi le Bekk nistandur lejn il-Komissjoni il nissur Jensen. Grazzi, Signora President, nistanżon fil-qosor ukoll għaliex naħseb li l-kollega Stefan Munigel wieġeb fuq l-emendi li ġew diskussi 20 ta' frar. Nikkonferma mill-ġdid għax is-Sinjura Mekantajer talbet li tagħmel dan li ninamlu dan li il-limiti fuq id-dozi effettivi u d-dozi limiti qed jittieħdu minn ICRP bħala eh, standards internazzjonali aħna qed nimxu fuq l-ICRP u mhux se niddevjaw mill-ICRP. Fuq il-punt tal-pis regolatorju possibbli li jista' joħroġ minn din id-direttiva naħseb dan rajni fl-emenda 29 mill-Onorevoli Benjen Qabel ma nieħdu dan l-approċċ li diġà jinsab fil-proposta tal-Kummissjoni din id-direttiva, irridu naraw x'qed ngħidu. Qed ngħidu li l-Stati membri ntuhom iktar possibilità li varjaw il-prassi, nafu li l-prassi komuni hija li l-prassi tiġi autorizzata jew inkella tinħareġ liċenzja globalment u mhux għal kull attività individwali Iżda l-flessibilità msaħħa li disa tinsab fid-direttiva għandha tippermetti lill awtoritajiet regolatorji li jnaqsu dan il-pis regolatorju iktar milli iżiduh u nittamaw li dan ikun il-każ fir-realtà. Grazzi. Merci. Uh... Signora President. Grazzi ħafna. Issa Signora McIntyre. Nik Fil-qosor, Signora President, Minn ġdid nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kooperazzjoni li u appoġġ li wrew għal dan id-dokument, nixtieq nserra li ras il-Sinjura Steinruck li r-raġuni wara li ma ċettajniex il-xol fuq il-rappresentanti tal-ħaddiema huwa minħabba l-autoritajiet kompetenti. Aħna ħerqana li nappoġġaw l-evidenza xjentifika L-ewwel mbagħad l-awtoritajiet li ikunu dawk li kollhom ir-rwol ta' superviżuri għalhekk jiena ma appoġġajtx l-emenda fuq dak il-punt. Fejn huwa possibbli aħna appoġġajna affarijiet oħra għajr il-kwistjoni tal-frequent flyers li nafu li hemm differenzi fl-opinjonijiet tagħna fuqha. Nittama li naraw riżultat tajjeb xorta waħda għada. Grazzi. Signora President, grazzi ħafna. Bħalma għaltenna rapporter, il-votazzjoni fuq dan il-punt ser seħ għada. Il-Kumitat Envi ser jivvotaw l-24 ta' April. Issa naddu għal punt li fih ħafna xogħol miegħu għall-eżaminazzjoni tal-emendi ta' kompromess. Nafu li f'dan il-każ hemm 27 minnhom mill iktar minn 300 temendi li tresqu fuq ir-rapport Oymen Reuten. Il-rapporter għada kemm waslet nitlobat poġġi bil-qeda U issa li sabet posta nistaw naddu l-mikrofonu l-Sinjura Umen Reuten għal emendi ta' kompromess biex titkellem fuqhom. Għal rapport tagħha aġenda l pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibli. Dan ir-rapport bazat fuq il-white paper tal-Kummissjoni publikata fi frar 2012 fil-Kumitat Ekonomiku u Monetarju, il-rapporter kien propju il-Viċi President Thomas Reuten, mux aktar mana fil-Kumitat. Signora Omen Reuten, jek joġbok. Iva, grazzi, Signora President. Jiena, sinċerament, nishtiq nir-ringrazzja lil tawk kollha li kontribuxxew għal dawn il-kompromessi kienet kwistjoni fejn tieħu trott u għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi tal-SND, l-Alde, il-Ħodor, l-ICR u anke l kollegi mill-grupp tiegħi stess il-PPE. Mhux dejjem kien xogħol faċli. Fil-bidu jiena fid-dokument kont fassalt dokument fejn tonkin ton kien daqsxejn wieħed aħrax jibes iva imma naħseb li sustanza għada emmek fil-rapport wara l-emendek kompromess. Il-koll nafu li rridu naħdmu aktar u għal iktar żmien, narfu li hemm eh, proporzjon ta' dipendenza ekonomika għal dawk li jinsabu jaħdmu dawk li mumiex, narfu l-koll kemm huwa importanti li konna pensjonijiet supplementari u komplementari, narfu wkoll li għamel sens fl-istati membri li nimxu hekk għaliex hija kwistjoni ta' sussidjarjetà u tkun għadeja tajba li l-istati membri jikkonsidraw pensjonijiet bħal dawn fil-futur. Dawn għandhom jiggarantixxu livell standard ta' għajxin għal kulħadd. Issa naraw kif nistgħu niksbu dan bl-aħjar mod. Narfu wkoll kemm huwa importanti li jkun hemm investimenti fil-fondi ta' pensjonijiet li għandhom jibqaw fis-seħ. Narfu wkoll li l-pensjonijiet mhix kwistjoni biss għal dawk li diġa irtirati jew dal-waqt jirtiraw, imma hija kwistjoni ta' tħassib bejn il-ġenerazzjonijiet. Dawn il-kompromessi kollha li rċevejt huma riflessi f'dak li battilkom il-bira fil-axija fil-fatt. Hemm xi żewġ punti jew tlieta li nixtieq inżid magħhom jekk tippermettuli u għalhekk nitlob lil shadow rapporters sabiex jagħtu ħarsa lejn dawn il-punti li se nsemmi. Naħseb li ma konx konsistenti konsistenti fl-emenda B, aħna nitolbu għal tħul deċenti għal nies imdaħla fl-età imma għandu jkun għajxin deċenti għal kulħadd għal dawk li għandhom età avvanzata. Naħseb li ħadd ħaj joġġezzjon għal dan il-punt. Saħqulu l wkoll li xi ħaġa li jiena kont kontrija imma bil-format li għandna bħala lingwaġġ bħalissa jista' jkun hemm konfiżjoni. Nitkellmu dwar il-mobilità fuq is-suq tax-xogħol dan huwa mxekkel li jista' jneħħi l-ostakli għal ħidma tal-suq intern bħala kwotazzjoni u jekk inħalliha kif inhi dan ikun ifisser li bla bozz li għanna bħalissa bħala dokument jekk nżommu biss mas-suq intern dan huwa l-artiklu 115 u dan ovvjament ma nixtiqux li jkun il-każ. Aħna rridu l-ħidma tal movement ħieles u koll naħseb li tip ta' lingwaġġ bħal dan ikun aħjar minn dak ta' qabel. Dan ifisser li ikonna bżonn maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill u għalhekk irridu nirfinaw daqsxejn id-dokument f'dan is-sens. Punt ieħor. Jiena sadisfatta fuq dak li binna fuq u b'mod eh, taħbiberija, b'mod kolleġjali, aħna qed ngħidu li għandha għandu jkun possibbli biex nibqgħu naħdmu għal iktar żmien, imma għandu jkun possibbli li wieħed ikun jista' jaħdem anke wara l-età pensjonabbli hekk kif inhu fl-istatut tal-pajizi. Forsi tkun laqwa soluzzjoni, rrit ikun hemm anzjanità attiva, tkun għadek b'saħħtek, nixtiequ li n-nies ikunu iktar fuq is-suq tax-xogħol, ikollhom saħħithom u qisu wkoll l-istennija tal-ħajja kemm indum tgħix l-egwaljanza bejn is-sessi, anke meta tikkonsidra l-età pensjonabbli meta wieħed jirtira mix-xogħol. Dan japplika wkoll għall grupp tal-SND fir rigward il-krediti għal kura tas saħħa Jiena infatti taħalt paragrafu propju fuq dan fid-dokument. Fuq l-agenda tlieta, ma nasibx li għandna ndaħlu l-kwistjoni ta' sessi hemmhekk il-fondi ta' pensjonijiet ta' riċerkaturi minix nifimala għanna namluha speċifikament għal riċerkaturi, mbagħad għandna wkoll is-sistemi ta' pensjonijiet fil-white paper tal-Kommissjoni, u mbagħad anke hemm il-punt fuq il-kapaċitajiet tal-pensjonanti aħna favur li nkunu nistgħu ikonna drittijiet tal-pensjonanti. Dawn huma l-punti ewlenin tiegħi, grazzi. Si, Frédéric Darden. Signora President, grazzi Federic Darden un bat Filip Benin. Grazzi, Signora President. Rapporter, kollegi, l-ewwel net nixtieq nappoġġa dak li għadha kemm qalet ir-rapporter fid-diskors tagħha. Ippruvajna nilħqu kompromessi kemm jista' jkun imma bħala definizzjoni kompromess x'inhu. Kompromess dejjem ifisser li tieħu minn hawn u trott minnaħa l-oħra. u dan jimplika li tagħmel ċertu konċessjonijiet. Iżda nixtieq nirringrazzja l rapporter xorta waħda talli kella moħ miftuħ, tatna widen, l-approċ mhux dejjem kien l-istess bħal tagħha, iżda hemm xi punti li jiena nixtieq nisħaq li huma importanti għalina. L-ewwel nett il-pilastru numru wieħed ma jorbotx biss mal eh, pensjoni minima biss nafu li fl-ewwel pilastru issa nafu kemm huwa importanti li jkun hemm garanzija ta' għajxin deċenti jew għal nies anzjani li jgħixu waħedhom jew inkella anke mhux biss fl-ewwel pilastru ma anke fit-tieni pilastru. Irridu ndaħlu f'moħħ in-nies li mhix kwistjoni obbligatorja lanqas it-tielet pilastru l-inċentivi hemmhekk naqblu imma il-min tal-inqas irdu jkunu ġusti u għandhom jimiraw ukoll dawk li għandhom pensjoni jew dħul minimu jew inkella li ma setgħux jikkontribwixxu bħala ħin tax-xogħol għal perjodu sħiħ biex jilaħħu l-pensjoni. Anke fir rigward l-età nafu l-ħajja qed titwal in-nies qed jgħixu aktar u għalhekk irridu nqisu dan il-punt. Jiena sodisfatt li issa m'hemmx iktar dik ir-rabta awtomatika għal dan il-punt aħna nqisu il-xejrid demografiċi u anke il-dipendenza ekonomika bħala proporzjon u dan jorbot mal-kompromess ċe fejn aħna nirreferu għaliha. Forsi nistgħu nirfenaw xiftit il-lingwaġġ li hemm formulat f'dan il-kompromess. Bekk innaqsu it-ton li kien propost inizjalment minnaħa tal-Kommissjoni. Għalek dawk huma xi punti ġodda li huma espressi fl-emendi tagħna għandna s-sussidjarjetà wkoll li nisħuha hawnhekk ukoll dan importanti mbagħad fir-rigward li wieħed jaħdem lilin mill-età tar-tirar jekk huwa kapaċi li jagħmel dan u jixtieq jagħmel dan dan punt ieħor nixtiequ ndaħlu. Mbagħad fuq il-premessa A dan ġi diskuss u hemmhekk introduċejna mill-ġdid xi punti li kienu jinsabu fil-Green Paper. Jiena soddisfat li tirreferi għal dan mingħajr ma noqogħdu nerġgħu nibdew id-dibattitu dwar x'jgħid jew x'kien jgħid jew x'ma kienx jgħid il-Green Paper u interpretazzjonijiet possibbli għaliha. Għalhekk sodisfat bix-xogħol li sar f'dan ir-rigward. Kollox ma kollox jiena sodisfatt bin-negozjati li kellna anke biex nisħu fuq dawn il-kompromessi, ksibnijom, għanna lista ta' votazzjoni komplessa ħafna, komplikata ferm, ċertu referenzi, emmendi li huma koperti minn kompromessi u ieħor u naħseb li l-grupp ta' għanna ser jiddiskuti dawn il-punti. Ma xorta waħda kollox ma kollox ħan appoġġaw dawn il-kompromessi. Filip Benjen, un Thomas Mann. Grazzi, Signora President Immaġinaw li jena Filip de Bakker għalix ma setax eh, ikun prezenti għax qed jitkellem f'dibattitu ieħor bħalissa u lek ħanaqra n-noti tiegħu. Għandu żewġ punti li jixtieq jagħmel fuq il-kompromess je jgħid li l-aħħar sentenza tal-kompromess tista' tindika li aħna tnappellaw għal skemi ta' pensjonijiet iktar imsaħħa għal irtirar bikri ma jistiex li jkollna hekk u għandu xewqa għalli nabbozzaw minn dan il-punt biex bekk nappallaw għall-imsieħba eh, tal-kumpaniji li jagħmlu mod aktar modell aktar attrajenti għall literar bikri. Bekk nindikaw li aħna mhux qegħdin infittxu għal skemi apposta għall-irterar bikri. Fuq il-kompromess E huwa jgħid ukoll li hemm rimarka partikolari għall aħħar sentenza fejn f'din il-frażi huwa jgħid li rridu nappellaw il-Kummissjoni li ma xekkilx il-potenzjal ta' investiment tal-fondi ta' pensjonijiet meta nibdlu regolamentazzjonijiet u ndaħlu regolamentazzjoni ġdida. Jappella li ma nixxekklux lanqas il-potenzjal ta' investiment tal dawk il-fornituri kollha tal-fondi ta' pensjonijiet. Jiġifieri morru li l-in mill-fondi ta' pensjonijiet biss imma anke l-potenzjal ta' investiment għal fornituri ta' fondi ta' pensjonijiet. Huwa ottimista li nistgħu nilħqu ftehim wiesa fuq dawn il-kompromessi u ħares il qudiem biex niddiskutu iktar il-qoddim dawn il-kwistjonijiet iktar tard illum. Thomas Mann li huwa ukoll rapporter għal imek f'dan ir-rigward imbagħad Jutta Steinruck. Grazzi, Signora President. Nirringrazzja lil Rija. Rija, il-rapporter, hija waħda minn dawk il-kollegi li tissielet verament biħġara. Ħawtila ħafna ila tagħmel dan ix-xogħol għal bosta snin, inna naħdmu fuq dan id-dokument għal bosta snin, kien hemm ħafna xogħol fuq il-portabilità, imma naħseb li robna bħala fema bejnietna. Dan importanti. Dak li għadu kemm intqal huwa ġust Kien hemm idea differenti fil-bidu, imma issa wasanna l-kompromessi tajbin u bekk nistgħu niksbu xi ħaġa minn tal-inqas. Importanti li jkollna linja komuni. Jiena fassalt l-opinjoni għal-ikon, aħna għandna l-punt vista tagħna, imbagħad hemm xi irdupjar eh, bejn l-opinjonijiet u bejn tal-żewġ kumitati u robna ma' xulxin pala punt vista. Naħseb li din kisba importanti mhux wis eċitanti għal ġurnalisti xi kultant għax ikunu jixtiequ l-ma jisfen jekk huwa possibbli, imma importanti li aħna saqrebna bħal ma' xulxin fil-opinjonijiet tagħna u għasanna dawn il-kompromessi. Nafu li hemm ġustifikazzjoni għal palestru tnej u tlieta hemm stati membri li għadu lura fuq dan il-punt jiddispjaċina iżda aħna nirrispettaw x'qed jagħmlu l-istati membri. L-ewwel pilastru għandu jibqa' hemmhekk huwa element importanti huwa importanti wkoll li ndaħlu lajxin deċenti. Dawk li għandhom intitolazzjonijiet għal pensjonijiet kwantifikabli deċenti dawn għandhom jibqgħu hemm. Xtaqt ngħid x'inhu tajjeb dwar il kompromessi li ksibna. Ju tajjeb huwa li ħallejna s-sussidjarjetà f'dan ir-rapport. Is-sistemi tagħna issa qed jaħdmu u aħna ma rridux indajfuhom u għalhekk iridu waslu l il-fondi, iridu jkunu sostenibbli u għalhekk aħna tant dedikati għal dan il xogħol Punt importanti ieħor u hemm punti di vista differenti fuq dan fih dan il-kumitat tagħna huwa l-kwistjoni tar-tirar bikri. Meta wieħed jirtira kmini mix-xogħol u għalhekk ħafna nies għalulhom biex jieħdu din l-għażla mbagħad ma ħadmitx. Sfortunatament, Għanda tkun fattibli għal dawk li ma jistawx jaħdmu aktar u jixtiequ joħorġu mis-suq tax-xogħol, imma dawk li kapaċi jaħdmu aktar u jixtiequ jħorġu aktar fuq is-suq tax-xogħol ma naħsibx li għandna niddiskriminaw kontri jom u ngħidulhom issa wasal iż ta'kom u intom barra mis-suq tax-xogħol. Naħseb li hawnhekk eh, ksibna kompromess u imxejna ħarir. Nixtieq ngħid li dan huwa rapport ta' inizjattiva propja, ħafna ġurnalisti jgħidu li rapporti ta', ta inizjattiva ma jgħoddux. Dan żbaljat. Dawn ir-rapporti jibatu sinjali importanti ħafna. Il-Kummissjoni tibqa' tajt li d-dettalji importanti wkoll u għalhekk ir-rapporti ta' inizjattiva propja huma importanti ferm u nibtama li l-importanza tagħhom tiġi rikonoxxuta fl-aħħar mill-aħħar. U għalhekk jiena sodisfat li issa għandna eżempju daqshekk tajjeb ta' ħidma flimkien, jiena verament kuntent li eh, ksibna dan ix-xogħol u nittama wkoll nkun verament kuntent jekk niksbu appoċċa dan ix-xogħol għada fil-votazzjoni. Is-Sinjura President Jutta Steinruck u mbagħad il sur Becker. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena naqbel ma bosta minn dak li ntqal mill-kellima qabli hemm żewġ punti b'mod partikolari li jien nixtieq nindirizza mill-perspettiva tal-SND. Kien importanti ħafna bħala grupp li l-età tar tirar mix-xogħol ma tkunx ibbażata fuq kemm fuq il-medja ta' kemm wieħed jgħix. Imma rridu naraw il-kontributi li jkun ta' il-bolla li jkun ħallas dak li jkun għal pensjonijiet, u għalhekk m'għandix tkun bbażata biss fuq li tibdel sistemi tar artirar imma għandha tqis ukoll il-kundizzjonijiet tax xogħol. Xogħol prekarju ifisser faqar fleta eh, meta feta avvanzata meta wieħed ikun anzjan meta wara li wieħed jirtira mix-xogħol jibda jħossib eh, il-membri tal-familja tiegħu, eċetera. U għalhekk titqgħod attent anki għal kwistjonijiet fejn wieħed ikun qiegħed għal ċertu żmien. Irritu noqogħdu attenti anke għal riformi biex nħarsu minn perspettiva differenti, minn anglu differenti, niżguraw li skemi ta' pensjonijiet ikunu żgurati. Dan importanti ferm. Fuq il-kompromess D u N, l-emenda tiegħi 170 kienet titkellem dwar il-ħarsin tal-pensjonijiet tal-kumpaniji u l-pensjonijiet ta' okkupazzjonali. Il-rapporter edha tgħid li l-emenda 170 hija koperta bil-kompromess N, iżda jiena ma naqbilx. Issemmi biss is-sussidjarjetà. Iżda ma tirreferix esplicitament għal ħarsin tal-pensjonijiet tal-kumpaniji. tal pensjoniet tal kumpaniji Dan huwa punt ta' tħassib mhux biss għall-Ġermanja iżda anke ħafna stati membri oħra. Il-pensjonijiet mill-kumpaniji huma vitali biex nevitaw il-faqar feta tal-pensjoni. U kieku dawn il-pensjonijiet jiġu mdajfa minħabba bidliet fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea jew inkella jintilfu kollha kollha f'daqqa dan ikollhom impatt terribli soċjali fuq ħafna stati membri. U dak li jkun ikollu jagħmel tajjeb għal din il-kwistjoni. Għalhekk importanti biex dan iżommu f'moħħna anke meta nkunu qed infasslu l-politika fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Meta nagħmlu dan aħna ma rridux neqirdu sistemi li diġà qed jaħdmu tajjeb u għalhekk irridu nistqarru dan b'mod l-aktar ċar. Grazzi, Becker, essa umbat sekreteres. Rejru. l Becker. Grazzi, Signora President, u Rotħajr, mod speċjali l-rapporter, u l-daw kolla li kontribuw għal dan id-dibattitu. Hemm numru ta' punti li nixtieq nagħmel. Għaliex hemm numru ta' dettalji li imma tanxin kontent dwaru. Forsi sorprizi li tisimaw dan minkejja li jena minħabba li jena ġej mill-istess grupp ta' rapporter. Fuq is-sistema tal-pensjonijiet l-agenda hija importanti għal futur ta' futuri għal pensjonijiet tal-futur li kun adegwati sikuru sostenibli naqbel ma' surman fuq dan fuq il-politika, fuq il-mezzi ta' xandir u dawk kollha konċernati, twitti triq moċċar għal ulidna u għal ulit ulidna, għal ġenerazzjonijiet tal-futur. U mhux qed tindirizza dawk li laħqu l-età tal-pensjoni issa. Speċjalment fil-pajjiżi tan-nofsinhar u l-vant tal-Ewropa ser tkompli s-saħħa s-sistemi. is sistemi palissa għaliex mhumiex daqshekk żviluppati u għalhekk aħna għandna responsabilità kbira xnerfaw fuq spallejna. Mhix kwistjoni biss tal-kriżi finanzjarja li għandna nindirizzaw imma għandna responsabilità qusa minn hekk aħna qegħdin nirrikonoxxu li pensjonijiet adekwati waħedhom mhux biżejjed irid ikollok pensjoni li mhux biss tkun adekwata imma titkun pensjoni sikura u sostenibli li tiżgura livell ta' xin deċenti wara li wieħed jirtira mix-xogħol. Tigarantixxi l-kwalità tal-ħajja u anke livell indipendenti, deċenti u ta' dinjità wara li wieħed jirtira. Dan għandu jkun lantana. tagħna Jiena grat għal dawn il-kompromessi kollha li qisu l-emendi li jiena ressaqt. Il-pożizzjoni tiegħi mhix rib ħafna ta' oħrajn, imma naħseb li jekk il-ġenerazzjonijiet iktar zaza ninvolvuhom ikun aħjar daqskemm irridu ninvolvu wkoll il-ġenerazzjonijiet iktar imdaħla fi żmien. Bekk għanna ikon garanzija li mux ikunem xi tilwima bejn il-ġenerazzjonijiet jew xi konfront bejnietom, imma nafu li il-ġenerazzjonijiet tal-futur qed jaħdmu aktar, qed jgħixu aktar, ċertu pajjiżi skandinavi dan huwa l-każ diġà minn issa u għalhekk għandna nħallu lok biex ikun hemm permess volontarju biex jekk dak li jkun jixtieq jaħdem għal aktar żmien wara l età tal irterar ikun jista' jagħmel dan. Hemm numru ta' kriterji ġusti li għandhom jitlu fis-seħħ hawnhekk irridu nqisu perspettiva tal-immigrazzjoni, is-saħħa, tal-ħaddiema, ir-rati ta' twelit, dawn kollha kriterji importanti li rridu nżommu f'moħħna. Naħseb li huwa l-livell politiku li għandu jindirizza dawn l-affarijiet fl-aħħar mill-aħħar u ma jistax ikun li nkunu bbażati biss fuq tħassib populista. Irrid ikun hemm evalwazzjoni oġġettiva tad-data li niksbu mir-riċerkaturi u għalek biex nagħlaq minix totalment sodisfatt b'dan ix-xogħol. Ovvjament qatt ma jista' jkollok 100% sodisfazzjon, speċjalment għax dan huwa lok ta' kompromess, imma Mhix kombinazzjoni li wasanna san dan il-punt. Fl-opinjoni tiegħi, xirrit infisser b'dan ċertu għaqdiet qed jippruvaw jisibu eh, konsens bejn ġenerazzjoni zazua u ġenerazzjoni iktar imdaħla fi żmien. Ek nixtiequ aħna wkoll għandna nagħtu priorità lill-ewwel pilastru u jiena nirringrazzja lir rapporter li ndirizzajna dan il-punt mod daqshekk professjonali. Wara l ofsenar sfortunatament musser nkun għawn, ħan nirtura ħan irtira punt fuq il pozizjoni tijaj, imma nirringrazzi xorta waħda l rapporter tal-li qiset il pozizjoni tijaj u grazzi tal-li tajtni l-opportunità li nitkellem, Signora President. Signora President, Sergio Gutierrez. Sì, grazie Presidenta. Y gracias a, a tanto a la ponente como a los shadows que han trabajado. Grazie. U grazzi l-rapporter u l-kull minn ħadem fuq dan il-rapport illi huwa punta tluq validu ħafna sabiex natu messaġġ xira. Forsi veru illi il-mira hi illi intejbu situazzjoni nazzjonali u għal daqstant u għatajep il-kodna prinċipi ġenerali li jisqofu l-tieġa ta' pensjoni b'saħħithom u garanzija ta' dħul minimu għal dawk li irtiraw jew dawk li laħqu l-età ta' 65 sena rridu ninkludu trasparenza kif ukoll il-ħtieġa għall-autonomija jew responsabilta personali vis a vis-a-vis il-ġejjini ta' personi wara li kunu rtiraw. Pero, uħut minn punti li smajna xaktar xum miex konformi ma' realtà da' prinċipju ma' tajbin, pero mux neċessarjament jirriflettu s-situazzjoni reali. Mumiex konformi ma' l-informazzjoni miġbura mill-Kommissjoni dwar xieġri fi stati membri differenti. Għal stant, huwa tajjeb tistabilixxi l-prinċipji ġenerali imma hemm numru ta' stati membri li ħafna drabi l-pensjonijiet tagħhom is-sistemi ta' pensjonijiet tagħhom jirixxu kontra it-trasposizzjoni ta' daw il-prinċipji ġenerali fil-prattika. U din dan huwa dispjaċir kbir għalija. Jiena naħseb illi huwa importanti illi noħġu bit tlet linji gwida jew erba sabiex naraw kif nistaw napplikaw dan kollu fl-Unjoni Ewropea kollha. Mod partikolari dan huwa importanti meta ninkludu żidiet l-longevità u kif ukoll il-ħtieġa illi insibu rabta bej livelli ta' pensjonijiet u il l-ispejjeż fl-Stati membri. Huwa importanti li niftakru li qed nitkellmu dwar pensjonijiet pubbliċi, sistemi ta' pensjonijiet pubbliċi. Huwa kroċjali li dawn jiżguraw livell ta' ħajja adekwata għal persuni ritirati. Dan ifisser flessibilità meta nkunu qegħdin inħarsu lejn tibdil li qed nittolbu mill-istati membri tep ninkludu affarijiet bħal etajiet differenti tar-tirar. U importanti wkoll li ninkludu iħtiġijiet ħtiġijiet ta' dawk li komplu jaħdmu jew illi kellhom kari riflessibli fis-sens li għaddew minn xogħol għal ieħor. Dawn individwi m'għandhomx jaraw id-drittijiet tagħhom għal pensjoni ġum naqra. Aħna nixqu naraw iktar flessibilità fis-sistema skonda l-punti li semmejt. Qegħdin ngħixu fi żmien ta' kriżi ekonomika u huwa kruċjali li niżguraw illi fis-kull stat membru il-pensjonijiet ikunu aktar minn safety net imma fi żmien ta' problemi ekonomiċi dawn jiġu konvertiti f'mezzi sabiex niġildu l-faqar kif ukoll l-esklużjoni soċjali fil-pajjiżi kollha tagħna. Għal daqstan għandna bżonn sistemi ta' pensjonijiet imsaħħa fl-istati membri kollha, grazzi. Eh, Monsieur Thomas Handel. Eh, Sir Handel. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich eh, will nur kurz. Grazzi. Xtaqt nikkommenta fil-qosor. Sabiex nżid anka ma' punti li semmejt laqa preċedenti. Tin kienet eh, opportunità tajba sabiex nesprimu kritika imma l-emendi tagħna ġew injorati u għal daqstant aħna maħniex sodisfatti b'dan ir-rapport. il mistoqsija ser namlu fil-ġejjieni għal dawk illi ħallew xogħol biqliħ. Dar-rapport ma ħareġ ġdijt ġdid jagħmel referenza għal konsiderazzjoni tal-qodma ta' konsiderazzjoni demografiċi u aspettativi ola tal-ħajja u pensjonijiet ridu jkunu bbażati fuq aspettattiva itwal ta' ħajja. Imma, huwa magħruf minn studji xjentifiċi li l-konsorzjoni waħedha mhix biżejjed. Jekk żidda fil-produttività ma twassalx għal tħul ola li jfisser kontribuzzjonijiet ola, mela allura ser nispiċċaw staġnati bil-mod il-qadim li bieħħona niproċedu għal dak li għandu xaqsam x'sar fuq l-ewwel pensjoni, tieni tret pensjoni tista' tkun possibilità għal min jaffordja, però hemm bżonn nisqu fuq skemi pubbliċi ta' pensjonijiet. Illi hija irħas mis-sistema bbażata fuq il-kapital li huma vulnerabbli ħafna dim il-kriżijiet. U dejjem għandek ir-riskju illi persuni il drittijiet miksuba Hemm riskju ieħor ukoll. Budgets mhumiex imfassla sabiex ikkopru deficits ħarsu lejn xa tiġi fi Spanja tara pensjonanti jitilfu drittijiet tagħhom qed ikollhom jaħdmu aktar fit-tul u dawn mhux soluzzjonijiet persuni li ħadma li xinen ta' snin m'għandhom jiġu trattati b'dan il-mod dawn ħadmu għagġi tas soċjetà u dan il-rapport huwa dizappuntanti u għaldaqstant il-grupp ta' namista xepoġax. Grazzi, għaw iktar interventi qabel ma ngħaddi għall-Kummissjoni jider li dan mhuwiex il-każ. Mm, ix intervent mill-Kummissjoni tixuq tintervjen? Iva. Grazzi, Sinura President. Ma kellix sissa l-opportunità sabiex naqra l-aħħar kompromess mill-Sinjor Rapporter għal daqstant dokumenti fil-qosor fuq dak li tqal illum din id-diskussjoni. Level net, grazzi lill-onorevoli membri tal-li qablu ma dan il-rapport inizjattiva tal komissjoni din is situazzjoni demografika l-għana ħari tagħna u li nippermettu u nħeġġu persuni sabiex jaħdmu aktar fit-tul l għadda politika l-oħra li t-semma fil-white paper bħala linjament ta' li ta' tartirar mill-spatif ta' ħajja u li naqsu l-exit pathways u odda sabiex niksbu dan dawn il-miri ġenerali. Issa dwar ir-roli speċifiċi ta' pilastri differenti fil-qasam ta' pensjonijiet sabiex niksbu pensjonijiet adekwati fil-ċejjin. Il-white paper u Il-Pension Adequacy Report publikata mill-Kommissjoni u l-Kumitat ta' Soċali Soċjali f'Mejju li għadda jagħmluha ċara li l-ewwel pilastru sistema ta' pensjonijiet pubbliċi ser jibqgħu fil-qalba ta' dispozizjoni għal pensjonijiet fil ġajjini Pensjonijiet supplementari għandhom ir-rwol tagħhom x'jaqdu wkoll. L-an tal-inizjattiva tal komissjoni sabiex nindirizzaw il-pensjoniet supplementari u l-insaxħu ġrieti tal-pensjoniet supplementari minn ma nabbu zzejiet il-min jiprovdi pensjoniet supplementari. Aħna konxi metħassib li jeżisti. U finalment fuq il-kwestjoni, il-mistoqsija li tqajmet brabta mal-fond ta' pensjoni tal-riċerkaturi din mhix inizjattiva ġenerali tal-Unjoni hija inizjattiva propja ta' grupp ta' universitajiet ewlenin u istituti ta' riċerka Cambridge u oħrajn istituzzjonijiet differ importanti mill-istati membri differenti illi u malesti waqfu fond ta' tirar pan-Ewropew għal riċerkaturi tagħhom. U din kun l-ewwel tip ta' pensjoni ta' din xorta komissjoni ta' tappoġġa dawn l-inizjattivi ta' universitajiet u ċentri ta' riċerka billi niffaċilitaw il-proċess. Mhux qed nitkelmaw hawnhekk dwar xi inizjattiva legislativa vinkolanti. Grazzi. Merci beaucoup. Euh, s'il n'y a pas d'autres... Grazie, ħafna. Jekk mawx iktar interventi nerġu nagħdi għal-rapporter. Iva xtaqt nibda billi naddi dal-komment fuq il-fond riċerkaturi ta' t direttiva Dan huwa ġa possibbli li wieħed jibda fond ta' riċerkaturi. Għalfej għal daqstan ta' niddu inizjattiva Ewropeja oħra. Dan ġa huwa possibbli. Jekk ir-riċerkaturi jagħmlu dan, jistgħu jagħmluh. Ma dibżon bżonn nebda inizjattiva Ewropea fuq dan għalix il leġizlazzjoni ġajja bizzejiet. Se nkompli bl olandis Sir Becker. Sir Becker għamel kontribuzzjoni sabiex indirizza l aspet interġenerazzjonali. U saħu dal-punt iktar mill għamiltina. Ma kludejċ però l-punti kollha tiegħu għaliex u tandaħal dettal fuq ċertu punti bħal pereżempju jekk tajt li għandu jkun hemm verifikar kol tliet snin u għandek riċerkaturi u tibi differenti ta' persuni li għandhom kunu valuti, u li m'għandux ikun hemm parzialità din hija ħaġa tajba ħafna, però ħaġa bħal din m'għandix posta f'dan ir-rapport. Ċertament dik kienu wis dettaljati u ma dottajthomx. Però inkludejt l-aspett interġenerazzjonali dan huwa rifless tajjeb fil kompromiss Sur Handel, Sur Handel ġej mill-Ġermanja, nifhem kemm huwa importanti l-ewwel pilastru għalik u anka Jurita Streinberg ukoll qablet ma' dan, però Sinja President, fil u appuntu fil-Ġermanja fejn saru r-riformi ewlenin. Ma tistax twaħlu fl-Ewropa dwar dan. il pensjonijiet ġermaniżi tnaqsu u l pensjonijiet taħt l-ewwel pilastru Ehm, ġa fetwati. Għal daqstant erġaw studjaw il-kompromessi u ħarsu lejn il-rapport inizjali. Nasab li l-ewel pilastru huwa importanti ħafna. Frederick Darden, Jean Lambert u oħrajn ħadmu fl-imkien miħaj fuq dan u naħsbu illi Dan m'għandux jipprovdi biss dħul deċenti imma wieħed għandu jkun kapaċi jgħix minn fuq dan it-tħul. Għal daqstant ħarsu mill-qrib lejn dan. Taqbdux u tajdu le li qed nistudjar minn dak li għandna issa. Tistgħu tikkritikaw iva, imma ħarsu mill-qrib lejn dak li qed nipproponu. Issa, jutta. L-emenda tiegħek jidher li hija koperta fil-kompromess. Jidher li qed nitkellmu fuq kompromessija, anzi emme tajt il-kellima. Jekk inħarsu lejn il-kompromess, dan il-kompromess jgħid Nee, het is niet M. Le mux emme tajt il-kellima. It's en. Oh recalls, it is en, Enne. Eh. Tajt. Remain. A member state... Pensjoni tip għaw kompetenza tal-istati membri. U għem tassib li liġiet Ewropej fil-qasam jistaw iħallu effetti negattivi. Jek din miex sussidjarjetà ma nafx ma nafx sussidjarjetà xi tkun. Jew tal-stant jiena lesta nħares lejn din id-dispożizzjoni miegħek, però naħseb affarijiet huma ċari biżejjed. Sinjor President, risposta għal kommenti li saru, iva mill konċessjonijiet fuq ċertu punti, bidilt il-lingwa ċużat u dan għamiltu ta' postessa biex ikonna linja ċara. Linja li jista' jappoġġa kulħadd anka fid-dawl ta' tradizzjoni differenti li għandna. Milli nista' nifhem il-liberali Filip de Bakke għandu problema bil-potenzjal ta' investiment tal- for investment providers kollha ma nixtieqx norbot ma' IORP u għal daqstant jiena fassalt il-lingwaġġ bil-mod kif għamilt. Kellu kol problema bil-ġlida ta' ġlida kontra kompetizzjoni inġusta. Irridu naraw x'jaħseb ħaddieħor dwar dan. Mhix ħaġa meħtieġa illi wieħed jgħid niġġieldu kompetizzjoni inġusta, lix kompetizzjoni inġusta esprimejni b'mod semmejni b'mod speċifiku.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 Wat bedoel ik hier, Filip? Wat we bedoelen is dat als iemand. Rridu najdu u illi jekk xeħat ħadem ħajtu kolla, ġala darba laħqu l-età ta' 60 u jgħat mistax jistax il-pensjoni ta' del persuna flimkien ma' min ħaddem wieħed irid jara kif jistgħu jitnaqsu is-sijat ta' xogħol jew nadattaw il-kundizzjonijiet ta' xogħol mux għan nitkellem fuq irtirar bikri, għet nitkellem dwar li nibdlu ċirkostanzi. Għal daqsant nasab illi madan tista taqbel. Tkellimna fit-tul fuq dan, dan kien il-punt ta' jutta fuq il-terar bikri. Nasib daqsekka lissa. Xtaqna ma' referenza l-ħut mill-punti tijaj. Għallu li li jemżon namel xie aġġustamenti. Kompromess B. Għandu jajt għalmenu nizguraw livell ta' ħajja diċenti għal kulħadd, dan punt ħajjiż ħanżiduh. Apparti dan, anzi jekk m'għamlux dan ma nkunix konsistenza. U dan jista' jfisser li ta' tlieta A Frederik Underjohn eh, Li nistabilixxu li ta' irtirar għandna neħuwa u rejxu ta' bidla bej pensjonijiet hija ħaġa li diskutejna fit-tul. Imbagħad. Il-punt ta' Filip ġassemma, kompromess Q, l-ostakli għal moviment ħieles u punt li għanna ninkludu inkellet nortu dejna vizavi l-bazil legali. Daw kienu l-kommenti tiegħi, Sinjura President. Ser nibat eh, l-emendi bil-miktub, grazzi lil kulħadd tal-attenzjoni tagħkom u grazzi għal mod kif innexxilna naħdmu flimkien, ħaġa li tatni ħafna sodisfazzjon, grazzi. Grazzi ħafna. Ser nivvotaw fuq dan ir-rapport għada. sabiex nres u kollox qoddim il-plenarja fi xar ta' Mejju naddu sal-punt seba fuq l-agenda tagħna. Kenna l-ewwel trialogu fl-14 ta' Marzu li għadda negozjati mal-Kunsil fuq responsabiltajiet tal-Istat tal-Bandira wara d-deċiżjoni tal-koordinaturi u tal-Kumitat tagħna approvajna l-mandat permezz ta' vot fil-plenarja fil-13 ta' marzu waqt din il-votazzjoni 69 emenda ġew adottati fejn ġie konfermat il-votazzjoni li kellna f'dan il-komitat u bekk temmina mandat inizjali il kore per minnaħatijaw tal-Presidenza il Irlandiża il-mandat li nitlob f'negozjati mal-Parlament Ewropew. Xtaqt ngħid li l-mandat li nata mill-plenarja kellu vot indikattiv li appoġġa din il-mandat għabbażi ta' 498 voti, ġifiri ħaxar fat iktar mill maġġoranza kwalifikata li hemm bżonn. Il-mandat għal daqstant u appoġġat b'mod wisa ħafna. Jean Labbert, eh, Rebecca l-Liberali, Is-Sinjar McIntyre għal-CR u għal-Soċjalisti. Jina xedaw rapporter u ċer tal-tim ta' negozjati. Sur George Beck huwa rapporter għal-Kumitat għat-Trasport u wkoll involut fin-negozjati. Fl-ewwel trialogu diskutejna l-skeda u stajna nindikaw l konsil li nixtieq li ta' dossija jimxu l-qoddim flimkien ma' responsabiltajiet tal-istat ta' port u dawn għandhom jimxu jitfit indikajna u kol tħassib tana. Il-jekkeridu irridu approġġjonali fuq il test kontest tal-Konvenzjoni tal-, -konvenzjoni tal konvenzjoni marittima rridu nagħmlu vissi ħanna indirizzajna il-punti ċentrali iġifieri kwistjoni tal-elementi rabta mal-bastimenti ma ċevejniex risposta minħabba li għallonna li nħagġa koperta mill-qorti għall siba soċjali. Aħna għedna illi imbilli dan huwa inkluż fit-test dwar l-imsiba soċjali ma jfissirx illi m'għandux ikun inkluż dan it-test ukoll. Aħna tlabna lill-Kummissjoni sabiex it lingwaġġ illi jagħmel referenza speċifika għal possibilità ta' l-metalmenti abbord. taħt kondizjoni li aħna nkun nistaw nivverifikaw. Illi l ftajim ta' msiba soċjali jinkludi kull minn involut fil-konvenzjoni. U li ma jitħalla xej barra. Mbagħad ħarisna lejn it-tieni blokk meta ltqajna fuq livell tal-qa teknika dwar ċertifikazzjoni. Jiġifieri naraw kif stati membri jivverifikaw jew le x'qed isir minn korpi ta' ċertifikazzjoni. Kwistjoni bażika hawnhekk illi l-istati membri għandhomx fiduċa dal-korpi jew għandhom dritt jivverifikaw jekk iċ-ċertifikazzjoni x'sarx fi stat oriġini. Skont regoli ta' proċedura tagħna, se nżobbkom aġġornati fuq l-istadji li ġejjin fin-negozjati, it-tergu ġejjini se jkunu fil-25 ta' April, fit-28 u 29 ta' Mejju. Se jkun hemm laqa fuq livell tekniku fil-25 ta' Marzu koll. Dak kollox fuq dal-punt għandkom mistoqsijiet jew kummenti. Jekk le, Grazie ħafna. Ehm, eh, Bekk naslu issa għal punt li nis, ġveri punt numru 8, delegazzjoni tal komitet tal-Impigi u l-Affarijiet Soċjali għal Dublin, bejda su 12 ta' frar. sabiex ikun hemm laqa mal-Presidenza Irlandiża. Jina meċċajt delegazzjoni mamula l onorevoli Urej, eh, l-Onorevoli Sakis, koordinator SD, l-Onorevoli Lambert, għal-ħodor. Maħna kena u koll zewġ kollegi mill-Irlanda, Signora Harkin mill-Liberali u l-Onorevoli Costello mill-SND. Matul iż-żjara iltqajna mal-Ministru għall impjiegi l-Entreprizi u l-Innovazzjoni. Fost affarijiet oħra ma' dan il-Ministru ħarisna lejn il-konklużjonijiet tal-Kunsil tas-7-8 ta' frar kif ukoll innotajna kemm bħala parlament inħossu li il-Fond Globali għal aġġustament huwa importanti. Ltqajna wkoll ma' rappreżentanti ma' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ u n-Network eh, kontra l-Faqar tal-Irlanda. U ir-rappreżentanti tagħhom ukoll għajna hawnhekk Brussell. Mbagħad kellna wkoll l-organizzazzjoni eh, għal kontra il-qat u anki skillnet. Tqajna li sinjura Kreten illi u kol hija responsabli għal kwistjonijiet Ewropej u fil-fatt hija għamlet impatt fuqna fuq il-motivazzjoni tagħha u l abilta illi tinkorpora il-sibijiet tagħna fil-portfolio tagħha. Morna wkoll fl-Akademija ta' Digital Skills li kienet żjara ta' sew interessanti. Euh, Fonds social européen essentiellement destiné biex naraw kif il-Fond eh, Soċjali Ewropew qed jintuża biex bekk ikun hemm rikwalifikazzjonijiet fid-dinja diġitali. Meta wieħed iqis l-elementi li semma Sur Barroso fl-aħħar diskors tiegħu tal-Kunsill Ewropew, e, l-attenzjoni tagħkom għal punt partikolari minn daw fejn naraw li hemm separazzjoni eh, kompleta bejn eh, talba f'termini ta' kwalifikazzjonijiet diġitali u n-numru ta' korsijiet ta' taħriġ li taw Jiġifieri l-ewwel għandna sitwazzjoni fejn għandna kurva ta' sew għolja iżda mbagħad min-naħa l-oħra Meta naraw il-situazzjoni tal-korsijiet li huma fruti, naraw illi ma tantx hemm korsijiet li huma disponibbli. Jiġifieri qegħdin nirreferu wkoll għal persuni li jixtiequ forsi iħarġu ruhom mill-ġdid f'dan is-suq. U allura dan huwa element importanti tal-ISF. U bat kellna diskussjoni ta' sewtli. Mal-Ministru John Burton Euh, nous avons euh, anticipé sur euh, les travaux. Ministru ħarsin soċjali. Anticipajna xol ta' EBSCO għal dak li għandu xjaqsam il-garanzija zazax u l-sfidit ta' dimensjoni soċjali taħt l-Unjoni tal-Ekonomija u Monetarja fi 28 ta' frar kif tafu kien hemm laqa e, sabiex eh, ikun hemm diskussjoni ma' Sur Herman Van Rompuy. Fi tħejjiet tal-Kunsill ta' Ġunju għal tri lejn l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Umbat il-tqajna mal-imsieħba soċjali rabta mal-prassi attwati bħalissa Dak din kienet il-Konfederazzjoni tal-Intrapriża Irlandiża u anki l-Kongress ta' Trade Unions Irlandiżi. Fit-12 ta' frar żorna iċ-ċentru għal riżorsi għaż-żgħażagħ responsabbli għaż-żgħażagħ Subborgi Zvantaġġati f'Dublin. Iltqajna wkoll ma' rappresentanti mill-Ministru għall-Edukazzjoni tal-Istat u kwalifiċi u hemmhekk tkellimna dwar l-inizjattiva tal-Kummissjoni l-inizjattiva Youth on the Move. U matul ħafna minn dawn id-diskussjonijiet aħna sħaqna eh, priorità partikolari. Jiġifieri l-opportunità li niżguraw illi nefqa tal-politika tal-koezjoni għall-sforz soċjali kun aktar minn 25%. Mela, forsi ma semmejtx kollox iżda jiena nibatilkom ir rapport bil-miktub jekk hawn xi ħadd li kien hemm li jixtieq ukoll forsi jiġbed l-attenzjoni tagħna għal xi aspetti partikolari ta' din iż-żjara, forsi xaħġa li jiena nsejt insemmi, nistidinkom tagħmlu hekk issa. Thank you. L-Onorevoli Costello. Iva, President, grazzi tal-inti meċċejt delegazzjoni u pala MEP minn Dublin, Dublin Kien tassew eżerċizzju utli illi nipparteċipa u niltaqa kemm mill insieba soċjali kif ukoll ma' uħut mill-gruppi li aħna ltqajna magħhom u b'segwitu ta' żjara il-feedback li kelli minn dawn il-gruppi li ltqajna magħhom kienet tassew pożittiva u naħseb allura illi jamlinna ħafna koraċ illi l insieba soċjali u NGOs jifmu l-isforzi tal fil-Parlament Ewropew u li aħna mħasbin dwar il-kwistjoniet li diskutejna l-Irlanda eh, għanda ħafna problemi, tiffaċ ħafna problemi u għallura bħala membri parlamentari li zorna il-pajis eh, kena ideja ta' tal-iskala ta' dawn il-problemi u l-effetti li dawn ikollhom fuq il-popolazzjoni ġenerali. Umbat il-kwistjoni tal-qatt mod partikolari il-qatfost iż-żaza, dak kien punt li semma kemm il-darba. Fil-faġġi marraf u anki l-Ministri u l mps jifmu illi l-Irlanda għandha użu effettiv tal-Fond Soċjali Ewropew u fil-fatt sa tajjeb l-ISF, dan il-Fond Soċjali Ewropew, hemm xi differenzi dwar l-implementazzjoni tal-ISF u anke l-programm involuti. U allura kien hemm eh, element ta' twissija dak li nxaqsam il-Youth Guarantee u xtaqt insemmih dan il-punt ukoll. Jiena fil-fatt ukoll konsidrajt il-kwistjonijiet li tqajmu dwar it-taħriġ kontinwu ta' zazah jew loti ta' korsi differenti għall-istess zazah l-importanza li dawn jerġaw jitlu fix-xogħol. U għalhekk it-taħriġ jista' jkun ta' sew utli u effettiv kif ukoll l-apprentistat u internships u dawn ukoll ifisser eh, juruna li jridu nifukaw fuq il-ħolqien tal-impjegi għal dan iż-żgħażagħ. Numru ta' kwistjonijiet illi u kol ġibdu l-attenzjoni tijaj sam iż-żjara għal dak li l-implementazzjoni tal-Youth Guarantee, bot partikolari brabta mal-livell ta' partiċipazzjoni ta' zazax, jġifiri Dana mhux biss huwa xi kors ieħor jew li m'hemmx eh, progressjoni bil-Youth Guarantee jiġifieri li forsi jiena taw kors ieħor imbagħad fl-aħħar ta' l-istess taħriġ eh, jisimgħu illi huma b'xi mod mistennija jsibu triq lejn l-impik u allura naħseb illi dan huwa wkoll punt li rridu tassew nikkonsidrawh. Iżda xtaqt insemmi illi żjara ta' delegazzjoni eh, ġiet mill-qwa tajba ħafna kif ukoll Eh, eh, dawk involuti kienu eh, urewna li ħadu pjaċir li jarawna involuti mal-tħassib tal-ċittadini. Aħna tkellimna mhux biss mal- l-atturi soċjali u ministri iżda morna u minna ħafna zjarat biex naraw situazzjoni attwali u rajna u kol programmi innovattivi u anki użu innovattiv tal-Fond Soċjali Ewropew. Iżda naqbel ma ħafna ma dak li intqal mal mill-organizzazzjonijiet fadlina ħafna x'namlu fuq l-implementazzjoni tal-Youth Guarantee. Grazzi, aktar kommenti? Jider li mux il-kas. Bekk aħna temmina dan il-punt. Grazzi l-Sinjura Costello għal dawn il-punti li jinti semmejt. Issa, edin seba minuti wara l-ħin u bekk naddu għal sessjoni ta' votazzjoni. Il-PPE, il-koordinatur tal gruppi PPE fil-fat il-menta li se jkonna votazzjoni fl-ewwel laqatana ta' kumitat. Issa, din kienet fuq inizjattiva tiegħi illi normalment nivvotaw fuq it-tini jum tal-laqa biex bekk il-gruppi politiċi ikunu jistaw jiltaqaw qabel. Jinniħu pjaċir nara illi din il-prattika fil-fat eh, saret ċaġa tant rip il-qalb tal-membri illi meta mbagħad aħna niddefjaw minn dan il-pjan huma eh, jilmentaw fuq is-sitwazzjoni iżda aħna kemm xejn limitati u naqasna fil-fatt eh, din is-sessjoni ta' votazzjoni għal massimu. Jiġifieri l-voti ewlenin se nivotaw dwar omada, u llum se nivvotaw biss fuq il-rapport ta' kollega Ungoranu dwar il-kompetizzjoni, il-politika ta' kompetizzjoni u dana dini opinjoni għal komitat tal-budget dwar il-Fond ta' Ġustament Globali fl-Italja. Antonio Merloni u jekk l-opinjoni tagħna trid eh, tasal għal kumitat eh, sal-ħin mistenni, irridu nivotaw illum. Iżdet narra l-Onorevoli Ori jixtieq jagħmel intervent. Iva, grazzi ħafna. Jiena fil-fatt semmejt li kelli problema hawnhekk. Issa il-problema mhijiex li edin nifutaw illum minn flok għada għalix ċertament wieħed irid iqisu wkoll iċ-ċirkostanzi involuti. Il-problema tiegħi i li sirna nafu dwar dan u tard. U allura il-membri diġa kellhom l-impenji tagħhom bekk xi kultant huwa diffiċli għalihom illi Eh, jattendu bħalma dufiċ diffiċli jattendu l-lum. Eh, Xewt mill-kollegi jixtiequ jkunu preżenti iżda l-aġenda ġiet eh, waslit l-lum tard wis dakin l-mentana. Nixtiequ ngħidu wkoll illi meta l-aġenda timbidel, meta punti ġodda jiġu nklużi jew meta il-votazzjonijiet jiġu misjuda mal-agenda, huwa importanti illi niġu marfa minn qabel u mhux fl-aħħar moment sabiex ma jkonniex problemi mbagħad fl-impenji tagħna u nkunu nistgħu nikkoordinaw minn qabel. Minħabba li xi punti jinbidlu fl-aġenda u allura forsi dawn il-punti jistgħu jiġu appoġġjati mill-President u mis-Segretarjat. Mela, President, jiena se jkolli nikkontradixxik sur ori għaliex il-partiċipanti kollha ġew marfa ferm qabel l-iskadenza din is-sessjoni ta' votazzjoni ġiet deċiża fil-laqa tal-koordinaturi bħalma jġri s-soltu kien hemm il-voti fuq eh, rapporti vari u dana fil-fat u kol ġi inkluż fl-agenda. Il-gruppi politiċi ġew marfa fil-laqa ta' konsultazzjoni biex jizguraw illi ikun ħidma kif suppost ta' xogħol tal-komitat u kifet taġi u kol deċiż fil-laqa fi fraru, allura l-agenda fil-fat ma' mbidlitx u l-agenda attwali hija dik kif aħna batna l-ġimgħa l-oħra, jiġifieri biex narfukom dwar il-laqa tal-lum. Però nista' nifhem it-ħassib tagħkom. Bekk mingħajr rektar dewmien nissuġġerixxi li morru għal punt numru 9 nivvotaw fuq ir-rapport Ungarinu dwar ir-rapport annwali għal politika tal-kompetizzjoni. U għadna kif eh, rajna fil fatt eh, l-emendi ta' kompromess tal-ħodu jekk m'għandniex kummenti, xif li nikkonsidraw emenda tnej ta' Ole Ludvigsen, ċerkas kastek dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Wara paragrafu wieħed A emenda tlieta fil-bulon favur kontra astenzjonijiet taddi. wara paragrafu wieħed emenda erba' Ludvigsen favur kontra astenzjonijiet taddi. Wara paragrafu wieħed Kompromess wieħed eh, għanna tlet gruppi, din taddi, kompromess B minn tlet gruppi favur kontra astenzjonijiet taddi, paragrafu 2, emenda 7, Ludwigsen Castex favur kontra astenzjonijiet taddi, wara paragrafu 2, emenda 9, mir rapporter Skużani, tajt il-President, wara paragrafu 2 għan emenda 8 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Wara paragrafu 2, emenda 9, rapporter favur kontra astenzjonijiet taddi. Wara paragrafu 2, emenda 10, Ludwigsen, Serkas, Kastex, favur kontra astenzjonijiet taddi. Wara 2, emenda 11, rapporter favur kontra astenzjonijiet taddi 12 u 13 ġew irtirati, 14 Ludwigsen Serkas favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess ċe, paragrafu 3, favur kontra astenzjonijiet taddi. Wara 3, 16, rapporter favur kontra astenzjonijiet taddi. 17, irtirata 18 favur kontra astenzjonijiet taddi 19 paragrafu 4 rapporter favur kontra astenzjonijiet taddi wara 24 fav, rapporter favur kontra astenzjonijiet taddi paragrafu 5 21 favur kontra astenzjonijiet taddi paragrafu 5 22 favur kontra astenzjonijiet taddi wara paragrafu 5, 23, rapporter favur kontra astenzjonijiet taddi. Il-premessi B, emenda wieħed Ludwigsen Castex favur kontra astenzjonijiet taddi. E, la bosta opinjoni e kif emendata votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. M'għandix eh, il-karta tiegħi. Kulħadd għandu l-karta biex jivvota. Votajtu. Votazzjoni magħluqa. U bekk. 32 favur, wieħed kontra astenzjoni, nifirħu l-rapporter. niżguraw il l-Komitat rilevanti jisissa issa bir-reqqa l-votazzjoni tagħna issa il-mobilizzazzjoni għall-aġġustament tal dakin xoqsam il-Fond ta' Aġġustament Globalizzat brabta ma' dak li seħ l-Italja. U dan għandu xaqsam mal-kumpanija Antonio Merloni. Xamed din il-kumpanija saqsi il-President? Les appareils ménagers. Ah. Euh, affarijiet tal-użu fid-dar, dawn din il-kumpanija tipproduċi affarijiet eh, li ntużaw fid-dar. Mela, nivotaw fuq litra li kella diskussjoni dwar u fil-grupp ta' ħidma. Nkumitat tal-budget. Għadotta rapport fi laqa ta' ħamada. Dawk favur litra. Favur. Kontra stenzjonijiet din ta' di. Tixtiqu tamlu verifika. Iva. Mela votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota, votazzjoni maluqa 32 favur wieħed eh, kontra żewġ astenzjonijiet ġifieri mhix ħaġa unanima. Iżda xorta waħda għandna mandat ċar. Bekk nikkonkludu s-sessjoni ta' votazzjoni. U allura naddu għal punt numru 11 illi huwa ismieħ pubbliku li xtaqna norganizzaw dwar il-ġlida kontra l-qat fost iż Soluzzjonijiet possibbli. Hawnhekk għandna smieħ eh, għal dak li għandu x'jaqsam ir-rapport fuq inizjattiva propja u dwaru eh, għandna l-Kumitat tan-Nisa u tal-Affarijiet Kulturali dawna se jagħtu l-opinjoni tagħhom u qabel ma naddi il-kelma l-kellima tagħna u nirringrazzjom tal-li ċew eh, jiena xtaq naddi il-kelma lir-rapporter sabiex eh, ikollu opportunità jintroduċi il-suġġett ta' dan is-smieħ. Tkellimna dwar dan il-punt kemm il-darba u dana taħt l-awtorità tal-kollega tagħna Meta intom tajtuni ir-responsabilta illi eh, namel eh, mistoqsija orali b'risoluzzjoni fil-plenarja dwar din il-kwistjoni u bekk issa dana wasal għal riżultati għaliex fil-Kunsil ta' qabel tal-aħħar il-konklużjoni tal-ftehim dwar l-MFF il-kapiet ta' stat u eh, ta' gvernijiet ħadu pass strateġiku illi iwaqfu din il-garanzija illi kienet involvi 6 biljun euro u dana ġi imsemmi fil-rapport. U fil-rapport ta' Allen Kuza taħt il-qafas regolatorju. F'dan il-qasam. Issa, li lin minn dan il-kontest Naħseb li kien hemm ir-rieda x-xewqa min-naħa tal-koordinaturi illi konna rapport speċifiku dwar dan is-suġġett partikolari għad fost iż-żgħażagħ u allura ngħaddi l-kelma lill-rapporter. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjuri, kollegi. Jiena ili naħdem fuq dan ir-rapport u nanalizza il-rizorsi li ntużaw diġà għaż-żgħażagħ kif ukoll dawk li diġà ġew introdotti pereżempju il-garanzija li ġiet imsemmija il-Youth Guarantee. Jiena konvinta li dak li neħtieġu huwa approċċ ġdid għal din il-problema. Neħtieġu soluzzjonijiet illi mumiex biss se jkunu soluzzjoni temporanja, neħtieġu soluzzjonijiet illi jiggarantixxu żvilupp fuq żmien twil biex bekk eh, nindirizzaw il-problema strutturali tal-qat fost iż żgħażagħ qed nirreferi għall edukazzjoni il-bżonnijiet tas-suq l-edukazzjoni f'professjonijiet prattiċi biex iħejju u l-żgħażagħ sabiex ikunu jafu eh, min jimpjega eżattament x'qed jistenna minnhom. Jiġifieri għal eh, xogħlijiet ġodda fil-ġejjeni u bekk irridu niżguraw illi l-istituzzjonijiet kollha jkunu involuti l-edukaturi min jimpjega ministerja l-impjegi kif ukoll iż-żgħażagħ infushom Bekk biss nistaw naħdmu tajjeb flimkien. Irridu u kol ikonna sistemi edukattivi li jgħinu l-izzazax biex ikollhom il-kwalifiċi meħtieġa għal professjonijiet għabbażi ta' ħiliet prattiċi aktar minn xi għarfien teoretiku li forsi jistgħu jiksbu matul e, l-edukazzjoni tagħhom. Iż-żgħażagħ jeħtieġu aċċess għall-informazzjoni sabiex jittu deċiżjonijiet dwar e, l-edukazzjoni fuq livell sekondarji u mbagħad ikunu jafu e, eh, l azlitt tagħhom kif se jaffettwaw il-prospetti tagħhom fil-ġejni ta' xogħol. Umbat hemm l-involviment tal-intraprizi fil-edukazzjoni meta kelli 18 sena jiena bdejt il-negozju tiegħi u m'għandix eh, eh, ma nħarix lura minn hekk u allura din opportunità li għandna noffru l kulħadd u għandna ninkoraġġixxu li żgħażagħ biex jibdew l-intrapriżi tagħhom jużaw il-ħiliet li għandhom. Iżda li jeħtieġu huwa għajnuna mill-istati fl-amministrazzjoni u l-aċċess sabiex huma jiksbu eh, l-għanijiet tagħhom l-istati membri jridu jwarbu eh, ċertu finanzi għaliex l-ispejjeż għaż u huma oljin ħafna aktar oljin dawn l-oqsma biex bekk iż-żgħażagħ sew ikunu attivi b'dawn l-azzjonijiet kollha. Neħtieġu mbagħad attivitajiet paralleli min-naħa tal-istati membri u mill-gvernijiet biex nistimulaw l-ekonomija u tkabbir. nistaw najnu l-izzaza strumenti varji mhux biss bl-edukazzjoni u l-ħiliet, iżda wkoll permezz ta' eh, ħolqien ta' impigi u dana skont il-bżonijiet ta' suq. Tinterrompi il-President. Eh, xtaqt niskura li sejkolkom mistoqsijiet għal-mistidna għalli xaħna se nifokaw fuq il-rapport tijak iżda għawlissa u importanti fl-introduzzjoni tijak illi forsi tressaq mistoqsijiet għal-mistidna tagħna. Eh, bardzo się cieszę z przybycia eh, dzisiejszych ekspertów. Kontenta illi Eh, nara li għanna l-esperti tagħna li qegħdin jattendu għal din il-laqallhom jiena tal-fema illi il prezentazzjoni tagħhom dwar l-appoċċ zaza żaża għabbażi tal-esperjenza u l-analiżi tagħhom eh, jatuna eh, tarif illi nkunu nistgħu tassew mbagħad ninkludu f'dan ir-rapport. Jiena għandi fiduċa sieħa fl-esperti tagħna li se jindirizzawna llum u jina u kol ċerta li se juruna kif nistaw nindirizzaw din il-problema partikolari. Bekk maħniċ edin e, niprezentaw dokument dwar xaħġa li kullħat jaf li jesisti, se jkonna dokument li tassew se jwassanna biex jkonna soluzzjoni għal fost iż-żaza. Bekk nieħu pjaċir nisma l-preżentazzjonijiet tagħhom għaliex nemmen bisħiħ il qat fost iż-żgħażagħ u punti li jiġbor eh, flimkien l-istati membri kollha lilin mill-femit politiċi tagħna. Naħseb li flimkien ma l-kollegi tagħna fil-kumitat relevanti wkoll se naslu għal dokument li kun effettiv u li joffri wkoll soluzzjonijiet sodisfaċenti għal problemi li għanna għoddimna. Nittama illi nistaw nipproduċu ġenerazzjoni ta' aspirazzjonijiet u ta' u mux ġenerazzjoni mitlufa. Grazzi, issa għanna ħames mistidna li se jindirizzawna. il Komitat tal-Impigi u Affarijiet Soċjali ma kontenti bir-riżultat ta' persuni li xtaqgħu jagħmlu intervent jina notajtu kol li għanna kellima eh, femminili wahda biss, nġbet l-attenzjoni ta'kom għal dan il-fat u għallura minnu fiħ naddi il-kelma. Għandi problema biex eh, najdom dawn il-ismijiet. Eh, Għanna lil Jaroslav Gornjak minn Krakaw. Ħames minuti. Grazie a Signora President. Huwa veru. Nafu illi għanna din il-problema tal-qatt fost iż-żgħażagħ u żgħażagħ mhux qed ikollhom eh, l-edukazzjoni meħtieġa. Xaġa li taffettwa ħafna stati membru. Allura jiena kuntent nara illi eh, dan huwa punt li tiġi konsidrat sensa responsabilità l kondizzjonijiet ukoll eh, involuti huma importanti jiġifieri ikonna investiment fil-kapitali taż-żgħażagħ biex bekk nkunu nafu kif dana kollu sejjejn l svilup fl-Ewropa u mbagħad ukoll irridu nqisu s-sitwazzjoni demografika involuta wkoll. L-effett ta' noqqas ta' impjiegi jorbot ukoll mal-edukazzjoni. Il-Kummissjoni kellha reazzjoni għal dawn l-isfidiet bil-Youth Guarantee. Li għandu lan li garantixxi eh, Eh, aċċess għall-apprentistat, edukazzjoni u aċċess għall edukazzjoni kompleta u dan jwassal għal ħafna mistoqsijiet brabta ma' apprentistat professjonali. Kwistjoni interessanti din. Issa, kull parti mill-politika hija qed torbot ma' mekkanizmu biex insibu soluzzjoni. Il-Youth Guarantee bħala sistema timplika illi il-qatfost iż-żazax jirrisulta mill-fatt li l-ħiliet taż-żgħażagħ ma jaqblux mal-bżonnijiet ta' min jimpjega u min jimpjega mhux eh, mhumiex lesti li investu fit-taħriġ biex ikollhom persuni eh, bil ħilit li jeħtieġu allura rridu nesħu illi ir-raġuni ewlenija l qatfost iż-żgħażagħ huwa li għandna qatt mod ġenerali u hemm raġunijiet istituzzjonali involuti wkoll. Ħafna stati membri ifisser illi ħafna stati membri allura għanna situazzjoni ta' qatt. U allura m'għandniex warbu l-influenza fuq eh, dan il-qat li nsibu fuq livell ġenerali. Mela, ir-reċessjoni u l-inċertezza ekonomika dan jfisser illi l-impjegi ntilfu u maħni xedin noħol umbat impjegi ġodda. Kienem ħafna kunem ħafna applikanti għall-istess eh, xogħol u li jiġri huwa illi ċaħat jitlef xogħlu u mbagħad ma mħadd illi joħodlu postu. U it-kabbir f'dan il-kuntest ma jsolvix il-problema ta' qatt. Issa, jekk nappoġġaw ċerti gruppi partikolari eh, ġeografiċi, mbagħad ikun hemm riski għal gruppi oħra l membri bekk jeħtiġu illi jsibu soluzzjoni għal qat għal kulħadd zaza għan-nisa, għal-anzjani, eh, taw kolla li tilfu xolo minħabba kondizjoni diffiċli għal-kumpaniji tagħhom. Din hija xi ħaġa illi tirriżulta mbagħad f'kriżi. il qat fost iż-żgħażagħ huwa riskju minħabba linji ta' politika brabta ma' dawk illi tallew barra mis-sistema ta' edukazzjoni u s-sistema ta' taħriġ professjonali. nix qegħdin referu għal persuni li mhumiex qegħdin jaħdmu għal raġunijiet personali, dawk li qegħdin ifittxu ix-xogħol, eċċetera. Irridu naraw umbat il-xolitek edin edin jirġaw jiġu eh, kreati mill-ġdid jew le. Umbat l-aċċess għall-edukazzjoni. Eh, nafu illi sfortunatament oddot prattiċi eh, disponibli mumiex fil-fatt edin emmek biex jgħinu l-żazax għaliex hemm ostakli ewlenin għaż-żazax biex jiżviluppaw il-ħiliet ta' interpriża tagħhom. ċertu regolamenti istituzzjonali li jaffettwaw l-intrapriżi u dan ukoll għandu impatt fuq iż-żgħażagħ. Ħafna drabi ż żgħażagħ jisibu li huwa ferm iktar diffiċli għalihom illi jibdew in-negozju tagħhom u sabiex imbagħad imexxu n-negozju b'suċċess. Hemm żewġ gruppi eh, speċifiċi dawk sa 25 sena u mbagħad dawk li lil minn jew iktar minn 25 sena. Mbagħad hemm dawk li jibqgħu fl-edukazzjoni għal żmien itwal u huma għandhom inqas opportunità ta' impik u hemm aktar ċans li l-istrumenti però biex niġildu l-qatt jgħin Il-konklużjoni tal-Kummissjoni huma tajbin iżda rridu nqisu l-affarijiet taħt f'daw ieħor l-istrumenti jridu jkunu parti għal żvilupp fuq medda ta' żmien twila u anke biex konna tkabbiru u anke biex inqisu sejġu wara l-kriżi u id-dritt u allura għanna bżonni konna network adattat biex nindrizzaw is-sitwazzjoni. Għanna umbat eh, dak li tagħmel il-Kummissjoni li huwa importanti ħafna li xistati membri kollha jridu jedukaw l żgħażagħ eh, blaqwa mod possibbli U l-fatt huwa dan, iż-żgħażagħ iridu jaraw li kull stat membru jistgħu joffru edukazzjoni anki għal żgħażagħ li jinsabu f'pajjiżi oħra. Il-Kummissjoni wkoll waslet għal din il-garanzija allura bħala pakket. Dana jista' jirriżulta għal spettattivi dan jkollhom pat ukoll fuq ix-xuq tax-xogħol. Iżda l-problema mhux biss id-disponibilità tat-taħriġ, iżda wkoll il-kwalità u anki għal dak li xaqsam l-impjiegi disponibbli. U allura nabżon regolament biex inżidu il-kwalità. Għalx il-programmi u l-proċess se jwassal għal persuni li kunu imħejjija ħafna aħjar. Il-problema ikbar hija għal dawk li m'għandhomx aċċess għal impjiegi u taħriġ professjonali. Ħafna drabi il-mekkanizmi huma mirati għal żgħażagħ li diġà kellhom edukazzjoni sħiħa. Il-komitata allura għandu l-idea li jkun hemm apprentistat, internships, eċċetera, żgħażagħ Dan jista' jkun parti mill-Youth Guarantee u lan huwa li jiġi żviluppat kwalità ogħla fl-edukazzjoni u aċċess aktar wiesa' Iżda għazzaza, memx bizzejiet edukazzjoni, memx bizzejiet flejjes fil-qasam tal-edukazzjoni. U il-fatti li hemm aktar talba ma jfissirx awtomatikament illi se jkun hemm kwalità għolja disponibbli u rridu niskuraw illi ikun hemm edukaturi tajbin ħafna wkoll fis-sistema edukattiva. U din hija ħaġa differenti fis-stati membri fejn l-edukazzjoni ola wkoll qed toffri u ila toffri e, kwalifiċi ta' dan il-livell u għaddan għal żmien twil. Irid ikun hemm ukoll livelli għoljien fil-edukazzjoni u anki fl-edukazzjoni professjonali għaliex għal xejn ikun hemm taħriġ għal numru ta' xhur jekk imbagħad dana kollu ma joffrix kwalità ogħla. Allura l-ditti jridu joffru taħriġ prattiku tal-kwalità oli u dana wkoll tiġi fisser mill-Kummissjoni iżda wkoll moderat mill-Kooperazzjoni Internazzjonali u mill-Kummissjoni. U allura għanna bżon l-ISF għal dan, iżda u noqdu attenti għat-twettiq ta' dana kollu biex niskuraw illi kollox jisir brabta mar regolamenti dwar l-implementazzjoni effettiva. Biex niskuraw illi konna it-tħul tagħna mill-investiment u dan jfisser li konna programmi effettivi u kol b'appoġġ ta' innovazzjoni, inizjattivi innovativi, innovativi jistaw jiġu it-testjati permess ta' din is-sistema permezz ta' politika fuq livell Ewropew u għallur jibdu soluzzjonijiet li jkunu parti mis sistema b'appoġġ tal-ISF. Issa neħtieġu niżguraw illi l-interventi effettivi jiġu meqjusa fihom infushom l-effetti ma s bat ma jistawx jitkejlu. ċertament, il-Youth Guarantee hija ta' sfida kbira ħafna stati membru iżda ta' min jinvesti fi żaza għaliex fl-aħħar mill-aħħar se jkun tadħol mill-investiment. Fiduni la paħol Signora President, tajjeb, mela naddi l-mikrofona, l mikrofonu issa l Sur Muller Wolfgang li huwa rappreżentant tal l-Aġenzija Ġermaniża tal-Federali eh, tal-Impjegi fi Brussell. U se jkun l-aħħar kellim. U għalhekk nista' nippermettilu ftit iktar minn ħames minuti ma' xorta waħda u qed joqgħod lura ura l l-mikrofon għal ħames minuti. Grazzi, Signora President, membri onorevoli. Jiena ġejt mitlub espliċitament biex nippreżenta programm uniku li l-Aġenzija Federali tal-Impigi u anke l-Ministeru żviluppaw fl-imkien. Nista' nitkellem ukoll dwar il-garanzija għazzaza għaliex il-Ministeru ta' xogħol jamministra ħafna minn dawn il-programmi u magħruf li s-sitwazzjoni fil-Ġermanja għaddejja ġmiela u aħna prattikament implementajna garanzija għazzaza diġa. Dan il-programm li nixtieq nintroduċi hawnhekk msejjaħ huwa The Job of My Life, l-impik ta' Ħajti. ħajkun qed jaħdem mill-2013 sal-2016 u il-finanzjament matul dnjan il-perjodu huwa ta' 139 miljun euro. Biex intikom idea fejn sippostu dan il-programm, nixtieq ngħidilkom ftit fatti aħna nemnu f'suq tax-xogħol Ewropew u bilanġ dan is-suq. Biex nimxu favur dan ifisser li aħna favur mobilta u li wieħed ikollu jisu ċiklu fil-ħajja tax-xogħol tiegħu. Aħna amministrazzjoni pubblika għamilna laqat magħhom anke parti minn Network Jures li intom familjari miegħu u hemm żewġ affarijiet importanti dwar dan in netwerk L-imsieħba għandhom arranġamenti bejnietom jiġifieri ma jistawx jaħdmu waħedhom fir-rigward l-attivitajiet transkonfinali. Għal daqstant dawn l-arranġamenti ta' din il-korporazzjoni wassal mhux biss għal professjonijiet jekk wieħed ikun qed ifittex kandidat għal impik partikolari ma jħares ukoll l-attivitajiet Ewropej li qed jiġu pjanati. Il-punt ta' tluq tagħna dejjem huwa speċifiku iktar mill ħtieġa potenzjali, dan ifisser li rrid ikun hemm post battal ta' xogħol jew inkella kandidat potenzjali li ma jkollux impik nispiċċaw f'sitwazzjoni bħal din. U għalhekk m'hemmx għalfejn noqgħod niddeskrivi s-sitwazzjoni taż-żgħażagħ fuq is-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea, iżda hemm żewġ punti li nixtieq nitkellem dwarhom. L-ewwel nett, hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar id-diffikultà li qed ikollhom iż-żgħażagħ għall-aċċess tas-suq tax-xogħol imma anke għall-aċċess għat-taħriġ. U iktar taħriġ wara li wieħed ikun diġà mħarreġ, dan iktar u iktar diffiċli terġa' u dan qed naraw speċjalment fost il-żgħażagħ qiegħda li jkun ilhom qiegħda għal bosta żmien. Il-problema bil-mobilità fl-Ewropa mhix li nidentifikaw il-problema x'diġà nafu x'inhi il-problema u xini s-sitwazzjoni fl-Ewropa. Min huwa mobli, min mhuwiex, kemm hemm ħaddiema fuq is-suq tax-xogħol, kemm minn dawn huma mobli u nafu għala dan huwa l-każ, għalhekk dan il-programm jipprovi indirizza waħda mir-raġunijiet wara dan li ta' sikwit ikun diffiċli li ssib finanzjamenti nazzjonali għal nies li jkunu ġejjin minn pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea sifru u issa jinsabu f'dan il-pajis għalhekk jieċ li jkunu integrati fis-suq tax-xogħol ta' dan il-pajis. Hemm ħafna raġunijiet u fatturi li aħna nħossu li huma promettenti u dawn nafuhom il-koll. Iżda dan il-programm jipprova jappoġġa iż-żgħażagħ jipprova ittihom daqqatejt sabiex jitħarġu u isibu impik. Jiffoka u koll fuq periodu ta' żmien partikolari u jibda b'dawn il-fatti li semmejt. Jiġifieri mhix kwistjoni tal-pajjiż li qed jospital dawn il-ħaddiema fejn hemm bżonn li jiġu implementati u mħadma attivitajiet imma jorbotu ukoll mal-pajjiż tal-oriġni, mat-talim tal-lingwi, tal-pajjiż u fejn jinsabu l-possibilitajiet u x'ċirkostanzi u x'kondizzjonijiet hemm biex dawn l-attivitajiet jitwetqu. Minkejja li aħna ġejna mweda li ħajkonna 8 minuti ta' kelma, il-President għadda kem arfitni li għandi 5 minuti, u għalhekk ħanaġġel ftit u ma nqos nifli wisq fid-dettall il-punti li hemm fil-slides għandkom dan fil-dokumenti ta'kom, ndur issa l-attivitajiet u l-appoċ finanzjarju għal ħaddiema li jiġu minn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea, dawn huma kollha fondi li jistgħu jintużaw. U għalhekk tistgħu taraw li diġà għandna korsijiet tal-lingwa bil-Ġermaniż, l-Ġermanja, kriterju li diġa semmejt, mi kriterji ewlenin, fejn iż-żgħażagħ ovvjament jkunu jkunu kapaċi jitkellmu mal-klijenti, u għalhekk importanti għalihom li jkollhom taħriġ bil-Ġermaniż fil-pajjiż tal oriġni tagħhom. Ħafna drabi ma jkunux jifilħu għall-ispejjeż ta' taħriġ bħal dan u għalhekk kif xilom biex imorru ikunu ta' suċċess f'intervju ta' impik fil ġermanja kif jistaw jihdu sem fl-apprendistati fil ġermanja Dawn huma kollha fatturi importanti li jiġu indirizzati f'dan il-programm. Kif kont ngħid issibu il-forum kollha ta' finanzi li aħna nofru lil dawn il-ħaddima zazax u kifet mish kwistjoni biss tal-pajis tal-oriġni imma ewnek qed nitkellmu wkoll dwar appoġġ għal pajis ospitanti li qed jilqa' l dawn il-ħaddiema, jiġifieri f'dan il-każ il-Ġermanja, kif dan il-kumpaniji. Il-mobilta, speċjalment għaż-żgħażagħ, mhix kwistjoni daqshekk faċli li tindirizza. U għalhekk xtajt ngħid kelmtejn dwar x'inhuma l-prospetti għal-futur u anke x'diskussjonijiet qegħdin iseħħu fil-Ġermanja. Hemm diskussjonijiet ukoll fil-pajjiżi tal-oriġni dwar dan il-punt. Problema marbut ma' dan il-punt huwa li ħafna drabi l ħaddiema dawk li għandhom l-iktar ħiliet qegħdin jitilqu mill-pajjiż u dan ikompli il-problemi għall-iktar zvantagġati fis-soċjetà. Hemm problema wkoll għal pajjiż tal-oriġni. Barra minn hekk hemm riskju li ġenerazzjoni sħiħa ta' żgħażagħ jitilqu mill-pajjiż u din tkun ġenerazzjoni mitlufa għal pajjiż konċernat. U għalhekk meta nżommu dawn il-fatturi kollha f'moħħna jiena naħseb li nistgħu nilqaw u nagħmlu tajjeb għal dawn iż-żewġ tħassibiet bl-istess argument li għedtilkom diġà dwaru. Għanna 139 miljun euro disponibbli bħala finanzi għal dawn il-programmi imma jekk tqassamhom għan numru ta' nies li jistgħu jiġu mejjuna u tqis ukoll li għandna 7 miljun zazuħ eh, qiegħed u nofs hawnhekk tara x'inhuma d-diffikultajiet aħna utilizzajna bisħiħ il-fondi kollha disponibbli u il-parteċipanti kollha potenzjali issieħbu u jekk dan ikun meta dan ikun il-każ ma jkunx hemm il-ħaddiema li jitilqu mill-pajjiż tal-oriġni li hija waħda mill-biżat li ġew espressi u lanqas ma nkunu nistaw nimlu, nimlu il nuqqasijiet li hemm fis-suq tax-xogħol fil-pajjiż. U għalhekk dan il-programm qatt ma ħajkun sostitut totali jew ħajkun taxkil għal min jixtieq ikollu aċċess għas-suq tax-xogħol fil-pajjiż. Nagħla hawn u nħares il qudiem għall mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Is-Sinjura President. Grazzi, issa ngħaddi il-mikrofonu lil Sur Massimiliano Mascherini li huwa manager ta' reċerka f'Eurofound u jekk mistejra żball qassamt numru ta' dokumenti lil membri u naħseb li ħadd introduċihom fil-preżentazzjoni orali tiegħek. Mhux se noqgħod ngħidlek ħames li għandek ħames minuti, xorta ħadd minuti, ma xorta waħda. Grazzi. Lodwa tajba l-membri tal-Parlament Ewropew grazzi ta' din l-istadina. Illum fil-prezentazzjoni tiegħi fil-qosor ħan ippreżenta r-riżultat tal-pubblikazzjoni li għandkom qudiemkom u ħan foka fuq il-garanzija taż-żgħażagħ. U nistaqsi jekk garanzija taż-żgħażagħ Ewropea hix adattata. Nafu kemm għandna stampa drammatika tal-problema tal-qatt fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa fl-2011 l-Ewropa kellha 14 miljun zazuħ taħt ta' 30 sena li kienu qiegħda. Dan in-numri korrispondi għal popolazzjoni ta' seba stat membru seba stat membri ta' daqs medju. Għalhekk mhix sitwazzjoni sostenibbli għal pajjiżna. Dan għandu pis kbir, spejjeż kbar, mhux biss l individwu imma anke s-soċjetà. Fl-istima tagħna aħna tmajna li jekk nifukaw fuq il-tul u taxxi mhux imħallsa li jintilfu minħabba dan u l-eċċess ta' trasferiment ta' sigurtà soċjali il-spiża globali għall-Ewropa hija iktar minn 153 biljun euro li huwa 1.2% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. Walek mis situazzjoni sostenibbli aktar għall-Ewropa. Mill ġdid. L-Istati membri vera kienu impenjati bisħiħ biex jimplementaw miżuri u inizjattivi biex integraw mill-ġdid iż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. Dan l-intervent seħ f'passi differenti fil-ħajja tal-żgħażagħ mill-studji tagħhom għal ħajja tax-xogħol Kien hemm ħafna xogħol biex jiffaċilitalhom l irtiral mill-iskola, biex jintegraw wkoll dawk li jitilqu kmini mill-iskola, biex innaqsu t-tranzizzjoni bejn l-iskola u l-ħajja tax-xogħol, biex nagħmlu miżuri biex inħadmu kemm huma impjegabbli dawn iż-żgħażagħ u miżuri biex innaħħu l-ixkil prattiċi u loġistiku li jaffaċċaw min ħaddimhom u biex niprovdulhom inċentivi. U għalhekk avalwajna kemm huwa effettiv dan ix-xogħol u rajna li huwa ta' sfida huwa ċar li hemm bżonn iktar miżuri ċar ta' politika għaż Barra minn hekk hemm ftehim ġenerali dwar il-valur tal-garanzija għaż biex jintegra iż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol u anke fis-soċjetà u sabiex jevita il-konsegwenzi fuq medda twila ta' żmien tal-qatt. Meta nitkellem dwar il-garanzija taż-żgħażagħ, jiena nirreferi b'mod partikolari għall-eżempju l-iktar effettiv li hija l-garanzija taż-żgħażagħ tal-Finlandja l-approċ finlandiż u naf li l-kollega finlandiża titkellem aktar fuq dan. Imma l-approċ finlandiż maqsum fit tnejn. L-ewwel parti għandek l-approċ skont l-individwu għazzaza fejn ikollok pjan individwali għall-iżvilupp tal-individwu biex tara l-xinu l-aqwa mod biex tejn l-żaza. Imbagħad għandek il-garanzija fejn skont dan l-approċ inti kollok offerta ta' impik, posta studju li jiġi offrut lil min qed ifittex ix-xogħol. Fl-2010 skont l-evalwazzjoni ta' Finlandja l-intervent ġi imwetta għal bej wieħed u ieħor 80% għal dawk il-partiċipanti kollha li ħadu sem f'dan il-programm vantaġġ ewlieni tal-garanzija ta' zaza huwa li mill-ewwel joffru approċċ apposta għaż-żgħażagħ biex ikollhom għażla iktar informata dwar it-tranzizzjoni mill-ħajja tal-iskola għal ħajja tax-xogħol u biex jifmu aħjar il-nuqqasijiet li għandhom fil-ħiliet tagħhom u kemm għandhom potenzjal biex jitlu fis-suq tax-xogħol. Il-garanzija ta' żgħażagħ tħeġġeġ għall-azzjoni immedjata biex jiġi indirizzat il-qat fost iż-żgħażagħ qabel ma jkun hemm sitwazzjoni fejn dak li jkun jaqta' qalbu ma jqpax iktar attiv. Nridu nindirizzaw ukoll il-qatt ta' żgħażagħ għal medda twila ta' żmien l-iktar parti perikoluża u l-Finlandja huwa wieħed mill-iktar pajjiżi lejn l-aħħar fir-rigward il-klassifika ta' kemm għandu ħaddiema ta' dan it-tip f'dan ir-rigward. Mbagħad hemm l-Iżvezja. Iż-żgħażagħ permezz ta' garanzija taż-żgħażagħ ma jitħallux waħedhom u għalhekk dan huwa utla ħafna biex jerġa' jibni l-fiduċja taż-żgħażagħ fl-istituzzjonijiet. Importanti ħafna m'għandix ħin noqgħod nitkellem dwar il-konsekwenzi soċjali li huma iktar tal-biża' mill-ispejjeż ekonomiċi. Xorta waħda għandna bżonn narfu li l ħin ta' intervent huwa kruċjali u l-garanzija ta' żgħażagħ hija iktar effettiva għal dawk li huma lesti li jaħdmu u hemm meħtieġa li iż-żgħażagħ impoġġuhom fuq modija ta' żmien itwal biex bekk ikonna soluzzjoni iktar fuq medda twila ta' żmien li ma tħares biss lej statistika ta' darba fil imma verament isolvi il-problema. Imżon narfu li l-garanzija ta' zazax waħeda mux ser issolvi l-problemi strutturali tal-aċċess tas suq tax xogħol ta' zazax, il suċċess tal-garanzija ta' zazax tiddependi bil-kbir fuq il-politiki pubbliċi kollha l-oħra li jkunu fis-seħ li jistgħu jgarantixxu d-disponibilità tal-apprendistati, l-internships, traineeships, etc. U għalhekk dan huwa importanti biex nifmu dawn u l-importanza wkoll tal-approċċ apposta skont l-individwu li għandu bżonn ukoll infrastruttura partikolari ta' servizzi pubbliċi tal impiegi biex bekk il-garanzija ta' u ukoll tkun ta' suċċess. Meta nismaw l-ispejjeż tal-implementazzjoni tal-garanzija ta' zazax dan diffiċli ferm u jiddependi wkoll fuq kemm huwa lest il-pajjiż konċernat. Nistaw naraw żewġ tipi ta' spejjeż, waħda għandha xtaqsam fuq kemm ħatwettaq il-garanzija u mbagħad li jħor japplika mal-approċċ apposta skont l-individwu skont il-persuna qiegħda. Irridu naraw it-titjib tal-koordinazzjoni bejn is-servizzi differenti din irridu nilqgħu għaliha wkoll u huwa importanti wkoll għas-servizzi pubbliċi tal-impigi għaliex kieku kellna nibnu mill-ġdid il-struttura biex ikonna approċċ ta' tip tailored, ġifiri li kun apposta skont l-individu, l-spejjeż ovvjament jolow bil-kbir. L-istima tal-ILO kienet ta' 21 biljun euro. Dan skont ċertu tbassir u f'dan il-qafas Eurofound ħa jagħmel eżerċizzju ta' stimi ta' trasferibilità tal-garanzija ta' zaza f'ċertu pajjiżi iktar tard din is-sena. Biex nagħlaq, sinjuri, rajna li 153 biljun euro hija l jekk ma neħdux azzjoni u għalhekk jgħin nintegraw 15% tal-NEETs fis-suq tax-xogħol aħna niġġeneraw 23 biljun euro fl-ekonomija tagħna li jkopru l-ispejjeż tal-garanzija taż-żgħażagħ skont l-istima tagħna. Imbagħad importanti li nitalmu l-prassi tajba minn xulxin imma anke li nadattaw dawn il-prassi tajbin fuq il-kuntest nazzjonali. Imbagħad investiment ta' garanzija ta' zaza titqis bħala investiment ta' medda twila ta' żmien li l-liħ ta' dan imur li l-in mid dimensjoni ekonomika u jkun fuq medda twila ta' żmien. Fl-aħħar irridu naħsbu li m'hemmx dubju li wasal iż-żmien li naġixxu għaliex jiġri jekk aħna ma nirnexxux fil-integrazzjoni minn ġdid taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol, ma nistgħux nifilħu li nitilfu ġenerazzjoni sħiħa f'dan l-istadju. Grazzi lest nisma' mistoqsijiet li għandkom. Signora President. Grazzi. Issa naddi l-mikrofonu l-kellim li jmiss is-sur Kim Morru il-konsulent tas-suq tax-xogħol fil-Ministeru tal impiegi u l-Affarijiet Ekonomiċi fil-Finlandja. Portafol kemm xej oriġinali għax mux memx wis pajjiżi li għandhom portafol bħal dan flimkien. Diġà rajna prezentazzjoni dwar kif jaħdem il-Ministeru f'pajjiżkom matul il-ġimgħa parlamentari u waħda mill-suġġetti ta' diskussjoni kienet il-Parlamenti Nazzjonali fil-fatt u tkellimna dwar il-qatt fost iż żaza u l-mudell Finlandiż ġi spiegat li b'introduzzjoni verament eccellenti. 8 minuti għal kellim. Mikjoġbo. Grazie ħafna, Signora President. Kif intqal diġa, jena ħan introduċi il-modell ta' garanzija ta' zaza fil-Finlandja li diġa beda jiġi implementat mill-bidu ta' din is-sena. Kenna xi formi elementari tal-garanzija ta' zaza minn xi snin ilu imma issa mill-bidu ta' din is-sena eh, aħna ndottajna l-modell tal-garanzija żgħażagħ skont ir rekomendazzjoni mill-Kunsill li ġiet deċiża propju fi frar. Jiena nixtieq nippreżenta l-elementi ewlenin tal-modell tal-garanzija żgħażagħ tal-Finlandja, imma qabel ma nagħmel dan nixtieq ngħidilkom ftit mill-fatti tal qat fost iż-żgħażagħ. Ir-rata tal qat fost iż-żgħażagħ bħalissejja ta' 19% taħt il-medja Ewropea u għalhekk xorta waħda għolja fil-Finlandja. Sfortunatament din ixejra mhux qed tonqos bħalissa minħabba il-tkabbir ekonomiku dajjef mill-2011 Iżda l-punt pożittiv, kif diġà ntqal, huwa li l-perjodi ta' qatt huma osra fil-Finlandja fost iż-żgħażagħ inqas minn 20% tal-xejrit eh, ta' qatt huma itwal minn tliet xhur dan minħabba eh, il-possibilitajiet li hemm għal qiegħda eh, żgħażagħ fil-Finlandja aħna fassanna pjan apposta għal dawn in-nies mal-ewwel eh, ġimgħat ta' dan il-perjodu. Nixtieq nisħaq ukoll li l-priorità ewlenija fuq l-aġenda tagħna hija l-qatt fost iż-żgħażagħ u anke l-garanzija taż-żgħażagħ li diġà ġiet implementata ġiet msemmija fil-programm tal-gvern fl-2011. Naddi issa l-għanijiet tal-garanzija taż-żgħażagħ maqsuma fuq żewġ binarji. L-ewwel nett għandek il- edha fost iż-żaza u oħrajn li niprovlom studi apposta bil-program apposta mal-ewwel tliet xhur tal-żmien ta' qatt. Mbagħad għandna l-mudell ta' garanzija taż żaza li jinkludi garanzija ta' edukazzjoni. Għalhekk lan huwa li nofru lil dawn in-nies posta studju għal dawk li jkollhom eh, ikunu gradwati minn skola komprensiva fil-Finlandja u bekk nimxu l-qoddim. Għanna finanzjament ta' 60 miljun euro kull sena bil-garanzija ta' zazax u nishtiq ngħid li dan il-finanzjament importanti fi żmien ta' sikkar ta' ċinturin huwa importanti anke fil-Finlandja. Barra minn hekk il-gvern investa finanzjament ta' kull sena ta' 52 miljun euro għal programm Eh, temporanju għal ħiliet li joffri ħiliet apposta u taħriġ għal żgħażagħ li ikunu rtiraw kmini mill-edukazzjoni. Il-garanzija ta' żgħażagħ tinkludi ħafna affarijiet, tinkludi opportunitajiet ta' taħriġ addizzjonali għamilna tajjeb għal 100 għal 1200 posta xogħol u dan qed jevolvi skont in-numru ta' edha f'ċertu reġuni differenti. Ħafna minnkom jistgħu jafu li differenzi reġjonali huma kbar fil-Finlandja u l-popolazzjoni hija konċentrata propju fil-bliet. L-aktar hemm bidliet oħrajn ukoll fil-kuntest ta' garanzija taż-żgħażagħ fejn aħna naċċertaw fejn aħna għandna kriterji ta' aċċettazzjoni ta' dawn in-nies li jiġu mill-qwa għall-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ għandek il-nies eh, li m'għandhomx l-ebda kwalifiki ta' skola sekondarja, eccetera zidna l-appoċ finanzjarju għal min ħaddem fil-dawn in-nies f'apprendistat li ħajżdied għal 800 miljun għal 800 euro għal kull xar biex bekk ikun ta' inċentiv għal min ħaddem biex ħadd minn dawn nies b'dan il-mod. Imbagħad żidna wkoll riżorsi fil-servizzi pubbliċi ta' impjiegi biex issa għandna 60 każ fejn għandna opportunità ta' ħidma l dawn in-nies f'uffiċċji ta' impjiegi, f'opportunitajiet ta' konsulenza, f'taħriġ għal qiegħda, żgħażagħ, eċċetera ir rizorsi mhux biżejjed sfortunatament, irridu namlu ċertu bidliet anke għal xogħol koordinat, għal taħriġ u għal servizzi għal żgħażagħ biex nimxu l qudiem u dan qed nagħmluh. Qed inżidu wkoll ir-responsabilità f'dan il-mod tal-municipalitajiet fuq il-livell lokali. Għalhekk il-municipalitajiet għandhom responsabiltajiet ta' konsulenza, ta' linji gwida u anke wara dan japplika wkoll wara li jkun hemm it-tmim ta' skola komprensiva fil-Finlandja. U għalhekk l-istituti ta' edukazzjoni u ċentri ta' konsolenza għandhom din ir-responsabilità anke wara l-iskola komprensiva. Għan riżultati tajbin fuq l-ekkim sejħa ehm, xol ta' zazah outreach fejn għandek il zazah li kunu ħafna drabi esklużi, nippruvaw nilħuhom, ħafna drabi ma jkunux l-ebda servizz jew ma jkunux kellhom l-opportunità li jkollhom edukazzjoni, eċetera, u għalhekk nippruvaw nilħu l-kulħadd fil-pajjiż tagħna. Importanti li nilħu dawn in-nies li jkunu esklużi mis-suq tax-xogħol u ma jkollhomx opportunitajiet ta' edukazzjoni. Fl-aħħar, Sinjura President, nixtieq nisħaq li Fil-modell ta' garanzija ta' zaza ħed identifikajna modell komprensiv li huwa meħtieġ tkellim diġa dwar il-koordinazzjoni tal-politiki differenti imma anke modell komprensiv f'dan is-sens, f'sens li l-imsieħba soċjali, żgħażagħ u gruppi oħrajn fis-soċjetà kollha jieħdu sem fl-ippjanar u l-implementazzjoni tal-miżuri meħtieġa fil-modell finlandiż. Fil-modell finlandiż għandna grupp ta' ħidma li ħares matul perjodu ta' żmien l-implementazzjoni ta' garanzija ta' żgħażagħ u l-gruppi differenti ta' soċjetà li jkunu qegħdin jieħdu sem. Ikun qed jieħdu sem b'mod intensiv ħafna f'din l-evalwazzjoni, l-implementazzjoni u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet tagħna. Grazzi, signora President. Um, merci. Grazzi. Bekk finalment wasanna għal rappresentanti għal forum għazzazax nati l-kelma l-ċermen. Eżis membri tal-parlament u mistidna jina t-neprezenta il-forum għazzazax dan nismiħ pala pjattaforma biex jgħamil zaza nirrappresentaw organizzazzjoniet internazzjonali u aħna nerfaw responsabilità tagħna li nkunu leħen taż-żgħażagħ u ħaġa li neħdu bis-serjetà. Kun qed naħdmu fuq il-xogħol fost iż-żgħażagħ inklużjoni soċjali numru ta' snin u eh, ifokajna fuq unemployment għata żgħażagħ mill-2008 hawn. Għażmin tostarita meta servizzi organizzazzjoni ta' li spiċċaw vitmi ta' tuħ fil-budget qed naraw li issa hemm bżonn appoġġ mhux biss għal dinjeta imma anke għas solidarità ġenerazzjonali u anke għall-istabilità ekonomika tal-Ewropa. Xaq nirrepeti għal dar il-boħra statistika li s-prezenta sul maskerini ħaġa li titkellem fuqha kulħadd. 150 biljun euro. Daqshekk jiswa l-qatt fost iż-żgħażagħ termini ta' l fil-feru telfa l-kontribuzzjonijiet fil fiħdax Kif għanna l-forma zaza kienet juħattim fuq il-qat fost iż-żazahar diversi snin u kien frustranti naraw li ċertu stati membri tant kaxkru saqajhom li jinvestew fiż zaza ħanka qabel il-kriżi il-qat fost iż-żazah kien id-doppju minn dak tebqija tal-soċieta u daqsamt il-forum għazzazax jilqa il-pakket sabiex nindirizzaw għatfos iż-żazax Fil-komunikazzjoni Moving Youth for Employment li prezentat mill komissjoni fil-11 il-forum ħaggoż bl-sforzi sabiex nindirizzaw uħut mill-isfidi illi għajimna bħal ħtieġa li mtejbu aċċess taż zazax għal suq tax-xogħol, il-ħtieġa l-garanzija żgħażagħ u anke li kien tranzizzjoni aħjar mill-edukazzjoni għax-xogħol, partikolarment permezz ta' taħriġ ta' kwalità u aktar mobilità fil europa L-proposta l-rekomendazzjoni konsil kien nizvilup li napoġa u l-forum tana japprezza l-opportunità sabiex nresqu proposti u input fil-ambitu ta' dokument. Il-dokument huwa ambizzjuż li rikonoxxi is-sitwazzjoni speċjali taż-żgħażagħ, il-riżorsi limitati finanzjali tagħhom, kondizjoni prekarita xol u eh, ħarsin soċjali limitati. Rikonoxi u koll li zazax iktar jiffaċċaw diskriminazzjoni fuq suq ta' xol. Dawn huma talbiet li nna risqal diversi snin u għost naraw li dan issa sar fatt rikonoxxut. L-approċċ tal-Kummissjoni Ewropea brabta mal qatfos tiż iż-żgħażagħ ukoll inbidel fl-aħħar snin u issa jirrifletti kemm is-sitwazzjonija gravi u din hija xi ħaġa li nappoġġaw nirrikonoxxu l-importanza ta' servizzi ta' żgħażagħ u l-intizjoni ta' żgħażagħ u naj u jgħid ukoll id-dokument li żgħażagħ nkun involuti fil-livelli kollha fl-implementazzjoni u fit-tfassil ta' kemm it għanzija żgħażagħ. Nittamaw dak li smajna mill-kollega mill-Finlandja li dan il-modell ta' involviment ta' kulħadd b'sensu jisa ikun eżempju segwit minn diversi stati membri oħrajn. Rekomendazzjoni fuq garanzija zazax ukoll issejjaħ l-involviment ta' rappreżentanti ta' zazah kif ukoll organizzazzjoni ta' zazah. Xi li lna għal diversi snin, imma xi ħaġa illi eh, intlaqat il-kamra wkoll, nitkellmu fuq l-edukazzjoni pal mod kif nirkonoxu kompetenzi mitluba fuq is-suq tax-xogħol, jirrikonoxxi eh, l-importanza ta' xogħol ta' kwalità żgħażagħ u anka juża dan il-lingwaġġ fil-garanzija żgħażagħ. Aħna konna nipreferu li nirrikonoxxu żgħażagħ ta' nqas minn 30 sena minn mhux nqas ma' 20 sena biss u dawn huma jistgħu servu tapetament pedament ta' xogħol fil-ġejjini dizappuntati bil-6 biljun fil-qafas finanzjarju li jellow u 20 biljun għal l-iskel ma fl-Europa u li jiġu investiti dan l-ammont sabiex nżommu l-proċess. L-Unjoni Ewropea nefqet minn potajba biljuni f'nefqa u għal daqstan dak li għanna rizervata għal kanzija zazah jaqatra forċajan mannix noqodu naqilbu dak li għanna. Bħalissa, hemm bżonn investiment dettaljat u riforma sabiex niżguraw il żgħażagħ jingħataw servizzi deċenti u li zazax kollha fl-Ewropa jkollhom xogħol ta' kwalità opportunità taħriġ jew xogħol l-ewwel kellim tkellem dwar kwalità internships ta' kwalità u opportunitajiet ta' taħriġ. Xi ħaġa il-żaza ħilu mitkelmu fuqa anka fuq konsulazzjoni permezz ta' dialogu strutturat u kellna konferenza fuq livell Unjoni Ewropea żazax u eh, min jieħu deċiżjonijiet wkoll kien preżenti f'Dublin ħarisna l kwalità li niġu trattati mod ugwali fuq suq tax-xogħol u mhux niġu diskriminati skont l-età. Element importanti ħafna. illi eh, għandu appoċ fost iż-żazax. U għalfejn, iż-żazax huma realistiċi. Mux jitolbu xi ħaġa illi l-ġertur tagħhom ma kellhomx, qed jitolbu investiment reali u ħarsin ta' drittijiet ta' xogħol tagħhom. Din mhix politika offensiva jew xi ħaġa għal ġejjini biss imma xaġa li hemm bżonn nistabit il-ekonomika immedjata fil-kontinent tagħna xtaqt nagħlaq dan l-intervent billi ngħid grazzi ħafna ta' din l-opportunità sabiex nitkellem fisem il-forum ma' żgħażagħ u l-miljuni ta' żgħażagħ li nirrappreżentaw. Grazzi. Grazzi. Neħu gos li żgħażagħ titu l-eżempju billi jżommu mal-ħin allokat Zewċ minuti kull wieħed issa lil dawk li talbuna is l-Onorevoli Christensen. Mbagħad is-Sr. Klivitz. Formand, og tak til deltagerne for jeres øh, præsentation. Se, tak til dav el præsentationiet. Grazie din il-laqa. Aħna naqblu mal-analiżi ta' ħafna sfidi li rridu niffaċċaw għal-ġejjieni, bla dubju żgħażagħ Ewropej fil-għodu meta jqumu ikollhom jiffaċċjaw sitwazzjoni diffiċli. Hija problema demokratika u demokratika u problema ġenerali għall-Unjoni kollha kemm hi. Mistoqsija l membru tal-Eurofound irdu naraw se jiġri fi żmien immedjat se jiġri fi żmien aktar imbiet. Hemm bżonn intervent fuq medda twila ta' żmien fuq riformi strutturali li huma importanti fil-pajjiżi kollha. Xi fisser dan l-intervent f'termini konkreti? U koll il-problema tal-kompetizzjoni fuq suq tax-xogħol. l interprizi żaru medi li huma l-qalba tax-xogħol fl-Ewropa għandhom um, jiġu mħedġa sabiex jimpiegaw zazax. Huwa diffiċli għazazah li tlu fi suq tax-xogħol għal daqstan hemm bżonn inċentiv bħal dan. Il-Konsill Ewropew ukoll tkellem fuq il-ħtieġa illi naffrotta dak li jiġri wara kif nirrealizzaw intervent f'ambitu ta' dimensjoni soċjali f'unjoni ekonomika monetarja li nejxu fija. Aħna nħossu li dil problema hija serja taħna. Grazzi. Ehm, Madam Clivetti, prima L-Onorevoli Kliveti. Grazzi, Signor President. Għankomplu bil-Rumen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 il-tfajliet nisa zaza ħeljalina huma importanti ħafna anka l-istatistika Ewropea x'ħafna minnhom huma nisa kwalifiċi għolja, ġifiri eh, persuni kwalifikati eh, li għandhom saħħa iktar mill kellhom fil-passat. U xikultanti konna fil kompetizzjoni ma' ħirġil għal-xaqsan mobilita' Għal daqstant għandek pressjoni b'saħħita ħafna fuqhom. Umbat eh, eh, fil-livell Ewropew nasab li hemm soluzzjoni speċifiċi għal daw iż-żazax nisa. Din kienet l-ewwel osservazzjoni tiegħi. Xtaqt inkun naf li kwissjoni ġa ġiet xiffaċċjata Tkellimna dwar is-suq uniku għal ħadima zaza ħina favur din l-idea u naqbel ma dak kollu li ntqal. Ma dan kollu xtaq nifhem aħjar. Kif is-suq uniku għal ħaddiema fl-Ewropa għandu jkun organizzat għaliex għandek stati membri illi għadhom mux pozizjoni li jassorbu ħaddi man pajzi oħrajn fissu ta' xol fis-suq tax-xogħol tagħhom. Mm, eh, Madam Blinkevičiūtė, puis Madam Morašartė. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju visiems pranešėjams. Ir... L-Onorevole Blinkevičiūtė, grazie ħafna, l kelima kolla. Xtaqt naqbel l-ewwel net mal meċejt tal forum għazzazax, jivem 7 biljon euro, illi wedu il-mexxej Ewropej fil kuntess tal-MFF għal garanzija żgħażagħ. Nafu illi it-telf tagħna jammonta għal 153 biljun fis-sena minħabba żassost sosti żgħażagħ hekk naqsmu dan fost 27 stat membru tista' tara l-ammont kemmu u għoli, ma' bżon nibqaw maqoda, hemm bżon jkollna negozjati b'saħħithom minn aħtar parlament Ewropew u l-mexxej Ewropej, il-Kunsill Ewropew, u nittama illi dan l-ammont jiżdied. Dak iż-żgħażagħ li m'għandhomx edukazzjoni m'għandhomx professjoni li hu diffiċli jsibu xogħol, dan huma diktar diffiċli għalihom. Imma hemm persentaġġ li ta' żgħażagħ li huma gradwati mill għandhom professjoni. U l-mistoqsija hija għalfejn u jiena qed inħares lejn il-professur mill krakow Aħna qegħdin inħarġu persuni sabiex jitlu f'professjonijiet li huma bżonn jużi fis-suq tax-xogħol illum u għada. Għandna mekanizmu adekwat sabiex inbassru l-ħtieġa tas-suq tax-xogħol jew għadna qegħdin namlu dak li dema minna. Dan huwa aspett importanti ma nafx l-opinjoni tiegħek x'inhi fuq l-Istati membri u l-Kommissjoni Ewropea għandhom jagħmlu sabiex nkunu nistgħu nsibu bilanċ bej il-domandu provista. Provista edukazzjoni u d-demanda mis-suq xogħol Iż-żaza huma l-iktar parti mobli tal-popolazzjoni u nista' nara ċertu riskju f'ċertu stati membri inkluż pajjiżi Litwanja u persuna żagħżugħa minn xi post remot iħalli jew tħalli il-raħal tagħha tmur fil-belt u nsibu li ż-żoni provinċali edin imutu, dażaza jaraw li fil-belt eh, il-kbira memx futur lanqas u jispiċaw morru l-Ġermanja u l-persuna ma tkunx tista tissatilja hemm u jispiċaw joħorġu mill-Unjoni wkoll. Grazzi. Grazzi l kelima kollha. Dawn huma punt interessanti kollha li semmejt. Għandi erba' mistoqsijiet x'inressaq. L-ewwel nett semmejna l-spejjes ta' nuqqas ta' attività f'termini ta' biljuni għazzazax li m'għandhomx kwalifiċi. Tista' tina informazzjoni fuq in-numru ta' persuni mhux kwalifikati illi għanna kull sena fl-Unjoni Ewropea meta paragonati ma' zaza fl-istess situazzjoni fil-Finlandja. Imbagħad Il-garanzija zazax taħdem fuq bażi ta' taħriġ mill-ġdid kull erba' issa għal żgħażagħ mingħajr kwalifiċi l-esperjenza tagħna hi illi li nerġaw indaħluhom fit-taħriġ mhux dejjem ħaġa li taħdem għaliex ħafna drabi persuni mingħajr kwalifiċi mumiex liktar adattati sabiex jitlu f'taħriġ ulterjuri, għaliex ħafna drabi ħafna minnhom ma jkunux integrati fis-sistema. U meta fil-Finlandja titratta persuni bħal dawn, kif inti fl-istadju ta' qabel it mill-iskola tħejjihom sabiex jerfaw iktar responsabilta' fis-soq tax-xogħol ukoll. Semmejna persuni esklużi, aħna interessati nisimgħu l-idea tiegħek fuq kif ndirizzaw dis-sitwazzjoni aħjar. Tmur tfittix ċertu parti tal-belt, ċentrit soċjali, tista' tina informazzjoni fuq dan finalment? Biex immur lura għal kummenti illi ġasaru. saru u iktar diffiċli u kienu diversi membri jitkellmu fuq dan. U diffiċli iktar għatfajli ta' nisa zaza li jisibu xogħol. Anke jekk dawn ikollhom livellu li ta' edukazzjoni mill-irġiel u fil-Finlandja din hija realtà jekk iva kif tindirizzaw il-problema. L-Onorevoli Sogor, mbagħad l-Onorevoli Angelilli. Grazzi. President. Xa kellem fuq il-Budget Ewropew. Kellna esperienza ta' proġettizzar fil-pajzi tagħna fejn ippruvajna nofru edukazzjoni dwar eh, negozju bazat fuq l-etika u sibna problemi kbar mill-gvernijiet lokali u nazzjonali li nikkonvinċuhom li għanna volontira fl-ħar 13 sena Kien esperienzi tajbin uħżina fuq kif gvernijiet jew ministeri huma ħafna drabi kontra xogħol volontarju mill-NGOs. Jiena favur proġetti kbar Ewropej, imma xtaqt ukoll nappoġġa il xogħol volontarju mill-NGOs. U aħna qegħdin nedukaw it-tfal tagħna ta' bej 14-18 sena, l-iktar ħaġa importanti li talimna mill-esperienza tagħna. Eh. Grazzi. Signor Angelini, bazzilloni fil-serkas. Innanzitutto... L-għamennet nishtiq nir-ingrazzja l-President tal-li organizzata nismiħ u xaqt nir-ingrazzja l-mistednin tagħna. Talba l-mistednin tistaw forsi dokumenti li għandkom tqasmuhom anka mm, tinkludu ċifri u b'mod partikolari jinteressan is-sistema ta' taħriġ mill-Ġermanja illi safejna fien għalu li li dokumenti ġa disponibli ċoħitu għet biss jien pero jinteressani s-sistema ta' taħriġ fil-Ġermanja li minn li smajtien din is-sistema kisbet riżultati tajbin ħafna. Din informazzjoni għalmenu mill-lat personali tkun ħaġa ikun utli jina rapporter għall opinjoni dwar il-qat fost iż-żazax għal kumitat fam u minn din perspettiva forsi għanna nis u fuq il-fat illi fost iż-żazah qiegħda in-nisa żazah jirrappreżentaw il-parti l-aktar konsistenti għal daqstant il-qatt fost iż-żazah tolqot aktar li tfajliet mill-ġuventur. Għal daqstant forsi għanna nimmaġinaw illi namlu riflessjonijiet speċifiċi fuq din informazzjoni disponibli għalina anka fid-daw tal-fatt illi Fil-realtà 60% ta' żgħażagħ gradwati huma tfajliet. Jiġifieri, tfajliet tfajliet huma dawk li l-aktar jilqu il-punta graduazzjoni blaqwa anka riżultati imma minkejja dan kollu minkejja din il-kizba il-qatt jolqot liktar li tfajliet milli ġuventu Grazie. Merci. Grazzi. L-Onorevole Un bat signora Jezlovetska. Grazie. Grazzi. President. Għalija wkoll u anka għall-esperti tidher li għandna dimna epidemija ta' natura strutturali huwa diffiċli li wieħed jirrispondi Mm, b'miżuri inċerti u ma nix naqaw f'nassa fejn għamlu l-affarijiet tal-apparenza biss kellimna fuq 3 biljoni l-inizjattiva għazzaza u għamżon illi nitu passi prattiċi u xtaqt tinqajjem tliet mistoqsijiet fuq dan. li jistaw jafru soluzzjoni għal dok il-pajjiżi qed soffru l-aktar mill-problema. Il-kollega mill-Finlandja staqt nistaqsi lider illi il-Finlandja għanda kapacitet amministrativi kbar sabiex tendirizza għatwas iż-żaza u ma nafx tista' xittina idea tan numru ta' amministraturi involuti illi qed indirizzaw il problema u xtaqt inkun naf x'qed jiġri f'pajjiżi bħal Finlandja, l-Iżvezja, brabta ma kif wieħed jista' jesporta soluzzjonijiet nordiċi lil pajjiżi Mediterrani? Kif nistgħu nibdlu il-mod kif nażmu sabiex inkunu aktar viġin ta' dak li tagħmlu intom sabiex nkunu aktar effettivi. Mhux qed ngħid li problemi fil-Finlandja huma identiċi għal problemi fi Spanja jew pajjiżi oħrajn. Però għandkomx riflessjonijiet fuq dan l-aħħar punt il-Ġermanja għandha problema serja u l-problema i kif nintervjenu f'dal-qasam mingħajr ma niggravaw l-affarijiet Huwa importanti nifmu illi hemm żgħażagħ f'pajjiżi illi jistaw jiġu offrut, offruti soluzzjonijiet pal dawk li joffru l-Ġermanja. Imma kif tipproduċi biftit zbejjes persuni bi kwalifiċi għoljet. Nitkellem biss minn perspettiva spanjola imma naħseb li huwa importanti ninkludu il-ħtieġa li persuni jkunu mobil kemm jista' jkun, però għadna fi stadju fejn il-mobilità hija mixtieqa, mhux obbligatorja, hija ovvja li ħadd ma jixtieq jitlaq minn daru għal raġunijiet ekonomiċi, u meta dawn jagħmlu dan huwa importanti li niżguraw li dawn ma jsofrux diskriminazzjoni jew trattament ħażin. Eh, Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam nawiązać do... Grazie, Signora President. Jina xtaqt nirreferi għal riżultati tal-programm ta' garanzija Zaza memx pjan individwali għal kull persuna Zazua, għal xtaqt insaqsi kemm hemm persuni professjonisti li għatu l-pariri li intom timpjegaw u kif inti eh, tħejji eh, u forsi tejn il dawn il-persuni biex jadattaw l-approċ tagħhom għal kull individwu illi jeħtieġ din l nil Intom analizzajtu wkoll l-istruttura ta' nefqa x'tip ta' attivitajiet l-aktar qegħdin jużaw fondi. Umbagħad fit-taħriġ li intom toffru dana jinkludi taħriġ eh, fl-ekonomija u koll, fl-economics, biex bekk il-programm kollu eh, jeħtieġ il-finanzjament li jkun aktar minn 150 biljun meta għanna inqas. U allura dan jfisser il-numru ta' partiċipanti ikun limitat jew inkella effett per eżempju fuq il-kwalità tal-programm. Għaliex tkellimna ħafna dwar il-kwalità, nemmen li din hija l-bażi tas-suċċess ta' programm bħal dan. Grazzi. L-Onorevoli Sareja Zaja, grazzi President, grazzi għal prezentazzjonijiet ta'kom li kienu tassew interessanti. Jiena għandi mistoqsija simili għal dik tal-nervoli serkas għalix il-dinja inizjattiva importanti din tal-garanzija zaza. Iżda issa qed tinkwita għal din nollu wis l-aspettativi taż Zaza għalix eh, l-implementazzjoni tal-garanzija tiddependi fuq l-istati membri għal mistoqsija tiegħi din. X'inhuma l-ħtiġijiet bażiċi għal garanziji li tassew jaħdmu fl-istati membri għalix nafu kemm is-sistemi edukattivi tagħna u dawk tas-sigurtà soċjali huma differenti madwar l-Ewropa, allura li huma dawk il-rekwiżiti bażiċi biex tassew il-garanzija taħdem kif supposta għaliex inkella se nkunu biss qegħdin ngħidu u nirrepetu kemm il-darba eh, din il-garanzija taż-żgħażagħ b'xi mod se twettaq miraklu u tagħmel effett fuq il-swiq tal-impiegi fl-Europa, allora nittama li maħniċ qegħdin biss eh, eh, nollu l-aspettativi ta' Zazax, hekk kif qal eh, il-rappresentant tal-forum ta' Zazax. Għalli huma raġonevoli ħafna fil-aspettativi tagħhom iż-żazax u allura nittama li nistgħu nagħtu wkoll tweġiba li tkun raġonevoli. Jiena u kol għandi mistoqsija s-sur Wolfgang. Jiena kont sorpriza mill-isem mill-program Job of My Life. Jiena sibt illi rridu waslu messaċ illi iż-żazax eh, jista' jkun ikollhom diversi xogħlijiet matul ħajjithom, però forsi qed nitlef xi ħaġa hawnhekk minni xed nitlob tweġiba, zda eh, kont sorpriza Iva mill-prezentazzjoni tijak. Inti anticipajt il-riskju potenzjali ta' brain drain u għallura naħseb illi waħda mill-isfedi ta' l-lenin l unjoni Ewropea hija illi nindirizzaw il-mobilità mod iktar radikali mill sar sissa. Il-mobilità u kol kien imsemmi fit-Tratat ta' Ruma għal dak l sa' il-kapital Oman Umbat, ġi u koll il-servizzi, il-prodotti, staw koll ġi konsentrati il-personi. U għallura għawnek edin naraw l-investiment fil-personi għati forum differenti. Il-riskju wara kollox huwa illi il mobilta li għanna disponibli l-lum edin fil-fat eh, f'konflitt ma konċet ta' eh, xol sfurzat Iżda jekk il-persuni eh, mis-sobburgi qegħdin eh, jiġu ġiela illi jitlu jaħdmu fil-flibliet wara li benefikaw minn taħriġ finanzjat mill-kontribwenti, eh, dana mhux model sostenibbli fl-aħħar mill-aħħar allura. Kif nistaw dana naddattaw meta qegħdin indirizzaw il-garanzija għazzaza għaliex iż-żaza huma fost l-aktar persuni mobli u allura jekk iridu nindirizzaw l-isbilanċi makroekonomiċi u nindirizzaw il-problemi fil-periferija, allura rridu naraw illi eh, nitu eżempju oħra bħal per eżempju tal-Latvja l-IMF semmiet li huma jikkonsidrawhom bħala pajjiż li sab soluzzjoni għal problema permezz tal-għajnuna tagħhom iżda l-mezz li użaw kien illi sempliċiment ikeċċu li żgħażagħ l inqal illi ż-żgħażagħ li jitilqu eh, qegħdi jfissru li għandna qudiemna disfatta u allura l-garanzija żgħażagħ tas-sew titqies bħala mod kif nżommu il-potenzjal taż zaza biex nżommuhom f'pajjiżhom naf li qed niġġeneralizza. Iżda eh, jina xtaqt forsi eh, nati stamp oħra ta' situazzjoni. Nadilura lura il-kelma sal il-rapporter, unbat il-kellima l-oħra jkollhom żewġ minuti għal reazzjonijiet tagħhom. Jekk jogħġbok. Grazie ħafna, Signora President pal ma ta' qabli jena u kol xtaqt nir-ingrazzja li l-mistidnin tana għal-prezentazzjonijiet interessanti ferm taħħom. una idea real vera ta' situazzjoni fost zaza u nafu li issa għanna ħafna xogħol li jrid isir. Iżda nix ninsew illi l-politika tal impiegi hija politika fidejn l-istati membri fl-aħħar mill-aħħar. L-istati membri għandhom rwol ewlieni hawnhekk għal dak li għandu xjaqsam xistaw joffru l izzaza Il-modell finlandiż fil-femma tiegħi li ġi prezentat fil-dettal huwa eżempju tajjeb ħafna li stati membri oħra u koll jistaw jużaw biex bekk jitalmu l-aqwa lezzjoni possibli l lura għal dak li semma l-professur Gorniak. Fil-prezentazzjoni tijak, inti tassew sħat il kualita u il-kualità tal-edukazzjoni taż-żgħażagħ u kif huma huma imħejjija biex jitlu fis-suq tax-xogħol. Iżda, Il-lum il-ġurnata il-qat ma jaffetwax biss iż-żaza. Jaffetwa wkoll persuni fil-grupp ta' età ta' aktar minn 50 sena u anki għall-ommijiet li għadhom żaru. Allura kif se tassew inħejju eh, l persuni biex jitlu fis-suq tax-xogħol wara l-kriżi. Dan huwa punt importanti. X'tipi ta' impjiegi se jkollna bżonnhom fil-ġejjieni sabiex iż-żgħażagħ ikunu jafu eh, xans liet huma disponibbli għal-karriera tagħhom u kif għandhom jitlu fis-suq tax-xogħol, kif għandhom isibu l-aqwa xogħlijiet aktar milli kontinwament jibqgħu eh, jibqaw eh, għaliex ma jistawx isibu x-xogħol li għandhom bżonn. Mbagħad ah, Sur Mascherini kell l-opportunità naqra rapport tiegħek u għandi xi mistoqsijiet inti qed li l-isfond jew ir-raġuni għalfejn u wieħed eh, jispiċċa f'din is-sitwazzjoni hija waħda komplessa u allura biex dawn il-persuni jiġu inklużi fis-suq tax-xogħol neħtieġu approċċ individwali din l-inklużjoni eh, kif se titwettaq? Ikun possibbli li ninkludu lil kulħadd fis-suq tax-xogħol? Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt ukoll nirringrazzja l-interpreti minn qabel għaliex naf li diġà tawna 10 minuti żejda pero dana ma jfissirx danna nitu aktar mill-ħin tagħhom mela nisimgħu lill-esperti. Nijina u konni ringrazzjom minn qoddim, natikom tlet minuti sen zom mil ħin u immur lura l-ordni oriġinali. Nibdew? Bil-professur Gorniak li għandu tlet minuti. Signora President, Signori, jiena kelli żewġ mistoqsijiet indirizzati lili. L-ewwel net mill onorevoli membru mill-Litwanja jekk nistgħux naraw x'inhuma t-tbassir tagħna biex eh, dana kollu jiġi wkoll imdaħħal fis-sistema edukazzjoni għaliex ma nkunux nafu forsi eżattament se tkun eh, se jkun l-aspett ta' innovazzjoni f'termini ta' tkabbir, mbagħad kellna wkoll il-kwistjoni ta' persuni mill-età ta' 30 sa' 50 sena. Eh, ċertament irid ikonna kwalità tajba fis-sens li konna wkoll sistema fejn wieħed ikun jista' jorganizza x-xogħol u l-ħidma ma' teknoloġiji attwali. Dawn huma elementi li ħafna drabi l-iskejjel ma joffrux. Ħafna drabi, meta tkellimna ma' min jimpjega, u ma' għalonna illi mhumiex biss it-taħriġ professjonali li huwa meħtieġ, iżda wkoll ħiliet ġenerali, pereżempju kif wieħed jaħdem fiħdan tim, kif wieħed jaħdem fuq proġetti, eċetera. Dawn ukoll huma punti li ħafna drabi iż-żazax ma jitalmux fiż-żazax biex din il-bidla rridu Eh, niżviluppaw il-ħiliet tal-allima u ninvestu fl-allima tagħna. Għanna bżonni kontinuament l-innovazzjoni fl-edukazzjoni e kif iridu l-innovazzjoni fl-ekonomija. Iż-żewġ elementi huwa marbuta ma' xulxin. Issa bżonni jittassu wara l-kriżi u gruppi oħra li mhumiex eh, żgħażagħ ċertament eh, nista' ngħid li forsi b'xi mod diġà wiġġi tal-mistoqsija li għandna ħafna azzjonijiet diretti li qegħdin jittieħdu fis-sens li qegħdin noffru li żgħażagħ fuq skala wiesa' nistgħu naraw dana wkoll fil-eżempju dan fil-naħata fuq tal-Ewropa anki fil-Polonja għandna ħafna offerti ta' xogħol għaż-żgħażagħ iżda rridu nofrulhom xogħlijiet li żgħażagħ illi jifisser li jistgħu jiżviluppaw l-ħiliet tagħhom u ħafna drabi dawn il-xogħlijiet mhumiex speru disponibbli reċentement rajna li sewa possibli għazazah li parċipaw fit-taħriġ. Mill-esperienza tagħna tal polonia aħna rajna b'moċċar illi l-investiment kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll mill-ISF itejjeb l-aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ ta' persuni situazzjoni diffiċli. L-effett mbagħad net tat-taħriġ ta' persuni qiegħda ifisser illi iqattaw aktar żmien qiegħda u allura il suq qed jikkontrolla kollox u għalhekk iridu nappoġġjaw l-iżvilupp tal-istituzzjonijiet. Issa is-Sur Wolfgang Muller mill-Aġenzija Federali Ġermaniża tal-Impjegi. Grazzi. Il-fema illi it-tip ta' mobilità li l-Ewropa teħtieġ eh, trid tiġi meqjusa b'mod differenti minħabba situazzjoni ekonomika u valutata b'mod differenti, dina mhix fema li jiena naqbel magħha. Il-mobilità dejjem se tkun għażla individwali. Ċertament dana jiddependi fuq is-sitwazzjoni partikolari tal-individwu kif ukoll possibiltajiet illi huma disponibbli f'pajjiż aħna dejjem kellna emigrazzjoni netta fil-Ġermanja iżda minħabba situazzjoni tas-suq tax-xogħol u l-istruttura fil-pajjiż m'għandux ikun il-każ iżda ekku. Aħna dejjem nitilfu aktar ċittadini eh, Ġermaniżi milli nirkuprawhom minn persuni li jitlu f'pajjiżna għanna dawn il-żminijiet ta' tranzizjoni. Iżda naħseb li morru kontra l-idea li l-mobilità jadem xaġa tajba. Fejn hemm dawn iż-żminijiet ta' tranzizzjoni tara li għandna darbtejn in-numru ta' persuni li jitilqu u allura dana ma jfissirx li jemma ma kienx hemm iktar immigrazzjoni, ifisser illi issa kollox huwa regolat u investigat. U allura ma naqbilx fuq dan il-punt. U hemm punt ieħor li xtaqt insemmi. Mistoqsija ma għalli għandha xtaqsam ma l-ħtiġijiet bażiċi. Naħseb illi żewġ rekwiżiti hawnhekk L-ewwel nett, iż-żgħażagħ qabel xejn iridu jiġu konvinti. Jeħtieġ li ikunu jridu huma li jmorru fl-uffiċċji u jirreġistraw għaliex inkella sempliċement ma jiġux identifikati u jintilfu. Jista' jkun li jkunu koperti u xi surveys pal European Labour Force Survey identifikhom iżda sabiex eh, wieħed isibhom dawn iż-żgħażagħ u biex tofilhom ix-xogħol trid tkun taf li dawn jeżistu. U allura dawn m'għandhomx jintilfu u jibqgħu anonimi. Kif se nikkonvinċu li żgħażagħ biex imorru lejn iċ-ċentri miftuħin jekk huma m'għandhomx spettattivi li dan kollu se jgħinhom Umbat umma jekk jaħsbu li da mhux falla pena, allura ma jipparteċipawx. Umbat għandna bżonnu koll l-offerti ta' xogħol. U din hija diffikultà fil-pajjiżi għaliex jew hemm it-talba u hemm l-impjegi eh, disponibbli u wieħed jaħdem bis-sustidji, da x'jiġri jekk ma jkunx hemm postijiet ta' xogħol disponibbli, x'se noħolqu? Eh, impik li jkun finanzjat minn fondi pubbliċi u kif se tagħmel hekk? Se tagħmel f'pajjiżi fejn l-istruttura ekonomika hija mamula minn mikro eh, intraprizi mhux SMEs u dawn huma kwistjonijiet tanġibli ħafna. Grazzi ħafna. Mill-Eurofound issa nisimgħu lis sur Massimiliano Mascherini. Iva, fil-rapport aħna indikajna li il-probabilità li nkopru il-bżon eh, huwa eh, brabta ma' karatteristiċi partikolari kif ukoll ma' elementi istituzzjonali. ħafna drabi dawk li għandhom ħafna zvantaġġi u mbagħad għandhom probabilità ola illi ikollhom aktar bżonnijiet. U allura biex dawn nerġgħu ndaħlhom fis-suq tax-xogħol, aħna wkoll edna illi ix-xogħol tax-xogħol l-approċċ tal-individwu importanti. U allura rridu narfu illi id-diversità tal-popolazzjoni taż-żgħażagħ ifisser li tikonna soluzzjoni adattati għal kull persuna, lix persuna zazua u għom u li mandiġ kwalifikazzjoni jkollha bżonnijiet differenti biex tiġi integrata fis-suq tax-xogħol. Ċertament m'hemmx possibilità nintegraw lil kulħadd għaliex sfortunatament ikun hemm min ma jistax jitfa' fis-suq tax-xogħol, oħrajn ma jixtuqux jitlu fis-suq tax-xogħol, oħrajn ma nistgħux nilħquhom. U allura din hija problema ewlenija kif nistgħu tassew nilħu dawn iż-żgħażagħ. Nixtieq ngħid ukoll li l-garanzija taż-żgħażagħ ma tistax tiġi implementata eh, f'ċertu pajjiżi għaliex dan jeħtieġ min-naħa l-oħra implementazzjoni bil-mod il-mod għaliex hemm xi pajjiżi li huma eh, il-bot mix-xenarju ideali Finlandiż Umbat, l-edukazzjoni terzjarja. Dokument li sena publikaw dal-waqt sibna li f'xi stati membri sena wara eh, li gradwaw, 50% ta' dawn il-gradwati huma edha, inattivi, u 49% biss irnexxilhom jitlu fis-suq tax-xogħol u dina popolazzjoni li għandhom eh, livell ta' edukazzjoni terzjarja u li għalihom huwa aktar faċli jitlu fis-suq tax-xogħol. Għaliex da jiġri dan? Mismatch ta' ħiliet u naħseb li li fil-fatt li għanna namlu huwa illi intejbu l-informazzjoni il-pariri għazzaza għaliex huma jridu bħala żgħażagħ jażlu it-triq li jixtiequ jabdu fil-professjoni tagħhom iżda jridu jkunu jafu mbagħad dwar il-konsekwenzi jekk jagħmlu għażla ħażina. Sabiex ma nollulhomx wis l-ispettativi, spettativi li jistgħu jkunu il-bot ħafna mir-realtà u minn dak li suq tax-xogħol verament qed joffri. Grazzi ħafna. Issa, mill Finlandja, nisimaw l-sur Kimo Ruth. Grazzi, President. Jina naħseb illi kienem ħafna mistoqsijiet għal model tagħna ma nistax inwieġeb il-mistoqsijiet kollha, nagħmel referenza għal website tal-Garanzija taż żgħażagħ fil-Finlandja U tistaw u koll sibu eh, link eh, fi slides eh, tal-prezentazzjoni u hemm kol materjal brabta mar rapporti u prezentazzjoni dwar dan il-modell. U allura jekk tixtiequ aktar dettalji għandkom l-aċċess hemmhekk dirett għal dan il-website. Issa, jiena nixtieq ngwieġeb xi wħud mistoqsijiet ġenerali u mistoqsija partikolari kienet x'imma rekwiżiti bażiċi biex il-garanzija tibda taħdem u twetta il-bżonnijiet ta' żaża. U hawnhekk nixtieq ngħajjem tliet punti. L-ewwel nett għandna bżonn servizzi ta' impjiegi li jaħdmu fuq livell lokali. Rrid ikollhom ir-riżorsi biex jagħmlu fil-fatt Eh, dan ix-xogħol li jrid ikun adattat ħafna situazzjoni partikolari. Umbagħad is-sistema edukattiva trid tipprovdi wkoll taħriġ vokazzjonali u anki postijiet ta' taħriġ illi jamlu tajjeb għal dak li jrid il-suq ta' xogħol imbagħad irridu bżonn il-kooperazzjoni ma' min jimpjega biex bekk dawn joffru il-postijiet ta' xogħol iż-żgħażagħ. U u kon mistoqsija Għar bidliet strutturali sabiex nejnu l-SMEs sabiex nżidu e, e, numru ta' impjiegi għazzaza. Kif nistgħu nagħtu inċentivi? Naħseb riformi politiċi e, huma importanti f'ħafna stati membri biex nagħmlu dan l-ewwel nett dawn l intrapriżi ta' daqs medju u zaħir għandhom inċentivi finanzjari biex eh, jgħatu xoll l żgħażagħ u dan jista' jkunu sussidji jew inċentivi ta' taxxa. Jeħtieġ ukoll l-inqisu l-liġi ta' xogħol din hija kwistjoni sensittiva iżda jista' jkun dan ta' ostaklu għal reklutaġġ ta' impegati ġodda fl-SMEs, allura neħtieġu eh, liġijiet liġi ta' xogħol flessibli biex nżidu il reklutaġġ Imbagħad dwar il-pagi, dawn ukoll għandhom rwol xilabu fis-suq tax-xogħol, iżda wkoll eh, din hija kwistjoni sensittiva mhux faċli illi naslu għal konklużjoni dwar dan. U issa jina xtaqt eh, jekk tfadalli li xieħin. Inwieġeb għal mistoqsija kif nifmu dawk il-situazzjoni ta' zazax esklużi. Jina semmejt il-outreach, il-xol ma' zazax, eh, xaġa li t-seħ fil-Finlandja, din hija xaġa li se tiġi estiza u kol madwar il-pajis. U dana u koll jinvolvi social workers u dawk li għatmu maż jiltaw ma dawn iż-żazax esklużi, eh, marġinati biex huma eh, ikunu jistaw jiġu gwidati lejn servizzi edukattivi. Għanna u koll workshops għaż-żazax fuq livell lokali fejn iż-żazax jkollhom e esperjenza pratika ta' xogħol u jippruvaw isibu e, karriera fil-ġejjini. Mbagħad punt ieħor e, fuq dan il-punt ta' kif nilqu dawn iż-żgħażagħ emarġinati huwa illi nużaw atturi differenti fi dan il-Youth Guarantee għaliex il-, għanna ħafna soluzzjonijiet illi kellhom ibidlu l-informazzjoni tagħhom, jiġifieri jadattaw għal eh, l-informazzjoni tagħhom għal dawk iż-żgħażagħ li huma esklużi jew friskju ta' esklużjoni. Għandna xi riformi ta' leġislazzjoni li qegħdin eh, li qed isir bħalissa wkoll u rridu tassew nagħtu biżejjed informazzjoni biex naraw min huma dawk li qegħdin eh, forsi jispiċċaw is-sistema edukattiva żdan ma japplikawx għal taħriġ l-qoddim. U allura jrid ikonna informazzjoni fuq dawn it-tip ta' persuni. U hemm ħafna dettalji oħra nistgħu nsibu fuq dan il-punt. Grazzi ħafna fl-aħħar u mhux l-aħħar. Eh, naddi eh, l-kelma l-rappresentant mill-European Youth Forum. Iva, il-mistoqsijiet u l-kommenti eh, u rewna kemm huwa diffiċli tassew nindirizzaw din il-problema. Allora rridu nifukaw fuq min se jagħmel xiex u aħna bħala saħ eh, x'rwol jista' jkollna u lura rrid jkollna approċċ eh, transsettorjali biex nidentifikaw l-isfida li torbot eh, mal-edukazzjoni, mas-suq tax-xogħol u jiffukaw fuq transizzjoni. Aħna neħtieġu edukazzjoni ta' kwalità li ġib flimkien kemm l-aspetti formali u informali smajna dwar l-importanza li wieħed ikollu ħiliet illi mhux neċessarjament wieħed jikseb mill-sistema edukattiva għandna organizzazzjonijiet eh, ta' zazah li jagħtu tassew il-ħiliet ta' lingwa, prezentazzjoni, ħiliet soċjali ta', kif wieħed jaħdem fit-tim u importanti li jkun hemm validazzjoni u rikonoxximent ta' dawn il-ħiliet bħala parti mill-aspett ta' kwalità edukattiva iżda biex żagħżugħ jifhem u jara eżattament xemm minn barra meta din il-persuna trid tistudja hemm bżonn li jkun hemm ukoll eh, counseling partikolari brabta mal-għażliet tax-xogħol u allura aħna għanna l-eżempji ta' membri li jmorru f'żoni rurali fl-Estonja u jagħmlu xogħol ta' counseling fejn m'hemmx servizzi adattati. Umbat, qabel ma naslu għal xogħol wieħed ikollu bżmin ta' tranzizjoni. Dan jiddependi fuq il-possibilità ta' mobilità fejn nifukaw fuq livell Ewropew fuq il-drittijiet. Eh, li wieħed ikollu dritt illi jiċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor meta jiena mor f'pajjiż ieħor. Ikun li r-rikonoxximenti kolli, pereżempju assigurazzjoni tas-saħħa, inkun nista' niċċaqla minn pajjiż għal ieħor mingħajr ma naħseb dwar il-viżas u mbagħad hemm l-aspett l ieħor ta' transizjoni, eh, internships ta' kwalità u kif nistaw nħejju għalihom għandna leġislazzjoni dwar dan il-punt u jekk le għalfejn hemm rwol ukoll hawnhekk għall-Unjoni Ewropea aħna nemmnu li iva, aħna konna favur il-miżuri ta' politika adottati hawnhekk fil-Kunsill ukoll meta niġu għal garanzija ta' saħ bħala wieħed mill-miżuri ta' politika mhijiex it-tweġiba ċertament mis se tkun soluzzjoni għal kollox iżda eżempju importanti li jeżisti u li tiġi trasferitu wkoll sakemm jista'. L-element l u l u signora Esaja, inti semmejtom dawn, xumma l-bazi eh, il-meħtieġa, il-finanzjament, l-impenn u l-involviment. L-involviment tal-atturi kollha partikolment iż-żgħażagħ għaliex dawn jiġu involuti, għaliex iridu nikkonċentraw fuqhom, impenn mill-partit interessati, specialment l-istat illi jagħti jisib il-finanzjament u jara li kujem risorsi biżejjed dan huwa l-bażi għall-garanzija. Mbagħad parti oħra ta' transizzjoni jeħtieġ illi jkun edukazzjoni tal-ispirtu u tal-intrapriża rridu niżguraw illi kull żagħżugħ kull żagħżugħa ikun jaf xi li wieħed jaħdem f'dan il-qasam u mbagħad il-persuna deċidi jekk eh, teħlix mill-istikma, da ma nridux mbagħad aħna nisforzaw il dak li jkun biex isir eh, negozjant, u allura eh, importanti li ngħidu iva ma rridux nisforzaw il-persuni li tilqu minn pajjiżhom, u dwar il-impjiegi jeħtieġ li nifugaw fuq it-kabbir investiment fiż-żaza u f'dawk l-oqsma fejn l-Ewropa tassew tista' toħloq it-kabbir. U allura dawn huma l-punti ewlenin. Kumment tal-aħħar. Is-sena l-oħra meta kellna is-sena ta' eh, xjoħija attiva ma kienx sitwazzjoni fejn iż żasaħ jieħdu x-xogħol tal-anzjani allura eh, persuna li tirtira forsi tista tħalli waraja xogħol li, li mhux neċessarjament iż-żgħażagħ jistgħu jieħdu għaliex ma jkunx hemm l-istess ħiliet. U allura aħna favur eh, solidarjetà interġenerazzjonali wkoll. Grazzi ħafna, grazzi. Grazzi tal-li żamejtu mal ħini tagħkom. Aħna neżaminaw eh, l appozz tar-rapport tal-kollega tagħna. u dana fit-22 u 23 ta' april, Sinjora Angelilli oħrajn, eh, dokumenti ma ġewx imqasma hawnhekk għaliex dawn kienu eh, dokumenti tal-Eurofound ġew mqasma l-oħrajn ikunu disponibbli il lejla jew għada fuq il-website tal-Kumitat. Grazzi lill esperti għal prezentazzjonijiet utli ħafna. Nerġgħu niltaqgħu fit-tlieta Thomas Mann ikun qed jippreżedi sa dan intant se nkunu qegħdin nifirħu lil Jowana hawnhekk barra s-sala, grazzi.